colleagues, we're going to begin our... Mela jizis kollegi, ser nibdew bismiħ. Nitlobkom biex jisibu postkom, għanna ġlida kontra il-terrorizmu l sfidi għal sigurta interna tal-Unjoni Ewropea. Mela jizis kollegi, u ta' pjaċir u nur li nilqakom fostna biex nisimaw dan ismiħ għal ġlida kontra terrorizmu l sfida tal-sigurta interna fl-Unjoni Ewropea. Kif tafu, is-situazzjoni ta' sigurta fl-Ewropa mbidled mod drammatiku f'dawn l-axħar snin minħabba konfletti ġodda u diffikultajiet fil-pajjiżi ġara tal-Unjoni Ewropea u dan wassal għal sfidi ġodda, biżvilupp rapidu anki l-użu ta' teknoloġiji ġodda, radikalizzazzjoni qed tikber qed wassal ukoll għal violenza u terrorizmu. Il-smiħ hija l-okkażjoni opportunità biex nisimgħu il-perspettiva ta' esperti dwar it-teddidiet ta' terrorizmu li din jovolvu kemm f'dak li hu l-ġlida kontra ir-radikalizzazzjoni u il- l-infurzar ta' liġi u l-ġustizja kriminali. Dan ismiħ huwa web stream u anki l-interventi tal-kelli ma' l-partiċipanti ser jiġu irrakordjati għall ewwel sessjoni ħanħarsu lejn il-teddidiet li qed jiżvolġu u anke l-implikazzjoni ta' sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea Ta' dinja kwistjoni fejn aħna eh, din naraw fejn insabu bħalissa u ovvjament għanna mana il-Rob Wainwright, direttur tal-Europol, xaħat li fuq il-vel operattiv kien involut fl-aktar kwistjoni diretti u sensittivi li affetwaw l-istati membri individuali tal-istati tal-Unjoni Ewropea. Min fil-Rob, Rob fil-fat rapporta lilna direttament kien involut mod sensitiv mal-ħidma tagħna però reċentament ġie involut ukoll fl-aktar inċidenti terroristi ta' livell qoli li affettwaw il-Franza, l-Belġu, eċċetera. U għalhekk huwa għakel importanti ferm sabiex iġelna nifmu xinu xenarju li qed nitkellmu fuq lum U se jitkellem għal 10 minuti mbagħad ser ngħaddu għal kelliema li jmiss. Għalhekk Sir Rainwright natik l-opportunità biex tiftaħ dan id-dibattitu. Grazzi tassew, grazzi tassew. Għor it tajjeb Bħala Kif għal il-President jina ser nfassal l-idea dwar il-teddidiet li għanna u dimna ser nitkellem dwar il-deċizjoniet in-natura ta' teddidiet u anki l-attività ta' Europol fit tweġbiet tagħha anke għan natura ta' teddit, speċjalment meta niġu għal ġelida barranin kif tafu, aħna nħolqu rapport eh, kemm sejjaħ tisat u dwar ix-xejriet u s-sitwazzjoni preżenti u dan isir permezz ta' kollaborazzjoni ma' l-esperti fl-istati membri entitajiet oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll organizzazzjonijiet pajzi terzi dan jatina idea dettaljata kif it-tedida ta' terrorizma edha tevolvi. Dan ir-rapport ta' bilħaq qed jiġi finalizzat bħalissa ser jiġi ppubblikat minn ftit ġimgħa oħra, però jinser din l-opportunità illum sabiex naqsam ma'kom uħut mill-konklużjoni prinċipali. Mela ejja nħarsu lejn l-aħħar sena, speċjalment dak li seħ l 2014 dan ir-rapport ikopri s-sena tal-kalendarju tal-2014 u ovvjament ma jieħux konsiderazzjoni l-inċidenti terribli li aħna rajna fil-bidu ta' din is-sena, però għal sena tal-2014 aħna nafu li erba' persuni mietu minħabba riżultati ta' attakki terroristiċi fl-Ewropa u dan minħabba terrorizmu spirat mir reliġjon qed nirreferi mod partikolari għal mużew eh, ludi fi Brussell fl-2014. Sa dan it-tant numru ta' attakki terroristi żdiedu fl-2014 kellna madwar 200 meta paragunat ma' 252 ma' sena ta' qabel 774 individwu ġew arrestati f'dik l-istess sena minħabba reati marbuta ma' terrorizmu ħafna drabi dawn l-attakki kienu minħabba affarijiet minħabba kwistjoni separatisti ehm, e, attività anarkista u estremista u anki tal-xelluk kien hemm ukoll żieda però inċidenza ta' antisemitiżmu li seħew mill-lemin estrem. Bla dubju itħassib prinċipali li ġi rapportat mill-Istati membri matul din is-sena u minn dak iż-żmien law hija brabta mal il-ġihadisti li qegħdin jivvjaġġaw lura lejn l-Ewropa minn żoni ta' konflitt. L-aktar proporzjon ta' sospettati f'din l-istess sena kienu marbuta ma' dak li ħna nsejħulu terrorizmu spirat mir-reliġjon, ġifri mhux kwistjonijiet separatisti U dan irrappreżenta madwar 80% ta' żieda meta paragunat għal eh, l-2013 ġifri kien hemm żieda sinifikattiva fl-arresti li saru minn dak il-qasam. It-tedida fl-Ewropa ser tibqa' għolja, speċjalment meta niġu għal dawn il-ġihadisti li jivvjaġġaw lura mizzoni ta' konflitt numru ta' eh, avvenimenti li ġew evitati mill-istati membri kif ukoll attakki li saru minn gruppi terroristi ġi dawn juri li l-Istat Islamiku għadu u anki teddida ta' l-Al-Qaida u gruppi affiljati ma' l-Al-Qaida, dawn il-gruppi għandhom il-kapacita u il-rizorsi biex jamlu attakki terroristiċi fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament aħna mħazba minħabba il-teddida ta' l-Istat Islamiku, pero rridu ma ninsewx ukoll il-gruppi affiljati mal-Al-Qaida li ġdawn għandhom kapaċità li għada olja anki biex jagħmlu eh, attakki spettakolari fuq skala pjuttost kbira u teddida minn dawn il-gruppi għada waħda olja fl-opinjoni tagħna l-attakki li saru minn eh, dawk li nsejħulhom persuni li jagħmlu takki waħedhom, li wetqu l-attakki waħedhom, dawn ukoll żdiedu. Jiġifieri qed nitkellmu fuq nies li operaw b'mod eh, bla rabtiet u jaffetwaw setturi jew komunitajiet kbar li anki ivvjaġġaw lura mis-Sirja mill-Iraq. In-numru ta' ġellida li jirritornaw żdiedu skont l-informazzjoni li għanna u dawn li il-personi li ritornaw jistaw wet u attakki terroristiċi għawnek jistaw jiġi lura mod aktar radikalizzat jifirxu l-arfin tagħhom u l-esperjenzi tagħhom anki l-perspettivi estremisti fiħdan il-komunità tagħhom stess u anki fl-Ewropa. Fl-2014 il-xejra ta' persuni li kienu qed jivvjaġġaw li jissirja raqa l terroristiċi żdiedu u rajna wkoll żieda fix-xejra ta' nisa u tfal li kienu involuti eh, f'dawn kienu voluti li jivvjaġġaw f'dawn iż-żoni ta' konflitt. Skont l-evalwazzjoni tagħna t-tedida l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea barra il-territorju tal-Unjoni Ewropea ovvjament żdiet ukoll. Rajna incident ukoll eh, fi Tunezija li juri bitċar xini teddida. Aħna osservajna wkoll li sitt ċittadini Ewropej u daw mhumiex ġellieda inqatlu fis-Sirja, Yemen, Afganistan u l-Alġerija matul is-sena tal-2014. Sa dan it tanti żieda ta' inċidenza minħabba terrorizmu ispirat mir-reliġjon jindika u kol li l-antisemitizmu għet jizdiet. Minħabba l-fat li l-konflitt tas sirja u li raqet ikomplu, ovvjament, tensjoni taffetwa l-Europa. U aħna rajna u kol attività kontra l-Islam mill-estrem lemini. Is-situazzjoni li ħabba situazzjoni fil-Libja u anki l-Ukrajna li jistaw iżidu ko fi kwantità ta' aktar esplosivi u armi fl-idejn. Xinajdu għal dak li nistennew fl-2015 diġa rajna li il-sena bdiet battakki f'Par-Pariġi Copenhagen, anki l-attak terroristika f'Tunis aħna għedin naraw l-instabilità li dejjem da tiżdied anka fil-Libja li b'mod partikolari wkoll għandha konnetazzjonijiet tan natura ta' teddida anki li qiegħda titwettaq mill-Istat Iżlamiku. Matul l-ewwel perjodu tal-2015 aħna wkoll rajna kontinwazzjoni ta' moviment ta' ġihadisti li qed jivvjaġġaw mis-sbejs Sirja u l-Iraq l-ewwel tliet xhur ta' l-2015 154 individwu diġà ġew arrestati minħabba terrorizmu ispirat mir reliġjon u 19 il-persuna wkoll ġiet arrestata barra l-Unjoni Ewropea. Għalhekk x'qegħdin nagħmlu dwar dan aħna ovvjament rajna t-tweġiba tal-Unjoni Ewropea għal dak li seħ fil-bidu ta' din is-sena. Diskutejna ta' sekwit dawn is-suġġetti fil-Parlament Ewropew kellna rekomendazzjonijiet ukoll mill-Parlament Ewropew stess. Pala Ewropew aħna nafu li mod progressiv mill-2011 lawn il-livell politiku saħħa il-livell ta' kooperazzjoni bejn il-pulizija eh, fl-istati membri differenti biex iġildu terrorizmu. It-ħassib prinċipali fl-Europol aħna nafu li dikjerazzjonijiet li saru mhux dejjem waslu għall elementi tangibbli fuq l-art, anki għal skambju ta' informazzjoni li tista' twasal għal differenza. F'termini kan ta' terrorizmu aħna għandna appoċ u kapacità u noffru din il-kapacità l-istati membri anke f'dak li termini ta' analiżi, anki niprovdu roto tal- komunikazzjoni sikura bejn il-komunità tal-Pulizija fl-Ewropa. Aħna dedikajna sistemi ta' amministrazzjoni ta' informazzjoni, anki sigurtà tad-data u anki kontrolli tal-privatezza tad-data. Aħna dal l-aħħar ukoll adattajna l-istrutturi tagħna għal ħtiġi speċifiċi biex wieħed indirizza intelligence li hija marbuta mal-ġida kontra terrorizmu. Is-sena li għaddit kif diġà tilkom qabel waqafna wkoll database li tindirizza il-fenomenu ta' dawn il- ġadis li qed jivvjaġġaw dawn il-ġelida barranin. Sadan it-tant ċifri ta' kooperazzjoni ta' informazzjoni u skambju ta' informazzjoni ma' bejn l-Europol u stati membri juru li s sistemi ta' l-Europol xorta waħda mhumiex qed jiġu sfruttati biżejjed F'dawn l-aħħar erba' snin aħna rajna 50% fiż-żieda ta' informazzjoni ġiet skambjata mal-Europol fuq il-kriminalità organizzata. U ma kellna kważi żieda xejn fuq il-ġlida kontra terrorizmu minkejja iż-żieda fit-teddida li aħna lkoll osservajna. Aħna rajna li kien hemm ftit units ta' kontraterrorizmu huma marbuta ma' europol u dawn insejħulhom Siena. Rigward il fenomen tal-ġelida barranin nisanna madwar 3600 persuna li xaktar xie marbuta mal-ġelida barranin. Ta' bilħa din hija żieda li għawinna qalbna li xaħna qegħdin naraw li l-kooperazzjoni tagħna sejra tajjeb mal-awtoritajiet, però din iċ-ċifra hija pjuttost aktar baxxa minn dak li aħna l-istennejna speċjalment meta aħna konna isu ħajkun hemm numru aktar kbir ta' ċittadini li vjaġġaw lejn daw il-pajjiż ta' konflitt bħala ġelida barranin għalhekk iridu nkomplu nibdew aktar livelli ta' fiduċja mal-Europol u anki flimkien ma' stati membri. Sissa nistana nkompli ringrazzja lill parlament Ewropew rezoluzzjoni tagħhom, il-Kunsill, għall-appoġġ U dikjerazzjoni li nħarġet mill-Parlament Ewropew turi li hemm bżonn aktar kooperazzjoni f'dak li hu l-appoġġ anki ta' l ewropol lejn l-Istati membri. Aħna qed nippjanaw għalhekk biex naġġornaw il-kapaċitajiet tagħna u anki niżviluppaw ċentru ta' kontra terrorizmu fisem l-Europol kif istabilixxejna fuq iċ-ċiberkriminalità. Din ser titwaqqaf taħt l-istruttura tal-Europol aħna nafu li m'għandniex bżonn mandat legali ġdid jew strutturi speċjali ġodda aħna nistgħu niprovdu taħt l-istrutturi tagħna aktar mod adegwat biex nappoġġaw l-istati membri u biex il inwieġbu għall-espettattivi kemm il-Parlament u kemm il-Kunsill f'dan il-qasam. Dan se jorbot l-informazzjoni u xejrit kollha ta' informazzjoni marbuta mal-ġerida barranin, għal finanzjament ta' terrorizmu, u anki għal fornazzjoni ta' armi legali għall użu għal ta' terrorizmu. U dan ser jasal fħab konkret ta' informazzjoni ta' strutturi legali ta' l-Europol. L-aħħar punt qabel ma nala u li tepli nitkellmu dwar iż-żida li tħassibna fl-użu ta' terroristi minn l internet u l-medja soċjali aħna rajna kif gruppi ta' ġihadisti u rew fema dettaljata ta' kif il-medja soċjali taħdem u għedin jisfruttaw dan l-element biex ikomplu jirreklutaw u anki jisfruttaw il-proċess ta' radikalizzazzjoni u jipromuovu eh, estremizmu u terrorizmu Nafu kol li hemm madwar 50.000 eh, account ta' Twitter fisem l-Istat Islamiku u hemm madwar 100.000 tweet li ssir kuljum u li toħroġ li qed tappoġġa eh, l-Istat Islamiku. Għalhekk il-pulizija jridu jagħmel monitoraġġ ta' dan u anki jridu jaħdmu mod partikolari u mill-qrib ma' l-industrija. Apparti minn hekk biex nindirizzaw din il-kwissjoni fl-Unjoni Ewropea jrid ikollna tweġiba koerenti mill-Unjoni Ewropea. U għalhekk il-Ministri tal-GHA fit-12 ta' Marzu din is-sera talbu l ewropol biex jiżviluppaw kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u l-Kummissjoni u jaħdmu mal-imsiba tal-Industrija kif ukoll eh, unit soħra ta' referil tal-Unjoni Ewropea u aħna rridu nistabilixxu dan mill-aktar fis anki sal-ewwel tal-Lulju tal-2015. Il-Ministri deċidew li aħna rridu nikkoordinaw u nidentifikaw il-miri ta' terroristi u l-kontenut ta' estremisti violenti ma' mansiba relevanti sabiex nappoġġaw li kunem dawn it-tip ta' referenz għall-industrija. Aħna ser nappoġġaw awtoritajiet kompetenti li anki jiprovdu analizi operattiva. Aħna edin niżviluppaw dawn il-proposti bil-qrib ma l-istati membri u l-esperti tagħhom, il-Kummissjoni kif ukoll qed nitkellmu mal-industrija dwar kif aħna nkun nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol. Jiena nkun kuntent ħafna li nkun nista' elabora fuq dan jekk intom ikolkom aktar mistoqsijiet. U għalhekk sabiex nagħlaq nafu li t terrorizmu għadu jibqa' wieħed mill-kwistjonijiet ta' teddidiet għada teddida l-Unjoni Ewropea aħna rridu nagħmlu ħafna aktar xogħol rridu naħdmu flimkien fuq il-frontieri fiħdan il-komunitajiet tagħna l-Europol fil-fatt jampenjata li taqdi dan ir-rwol li namlu hekk kif konna namlu għal ħafna snin li nservu bħala ħab biex ikollna skambju effettiv ta' informazzjoni u anki niżviluppaw ċentru ta' espertiz fl-Unjoni Ewropea għall intraċċar tal-finanzjament ta' eh, finanzjament terroristiku, armi tan-nar u anki biex nibnamlu monitoraġġ biex naraw kif il-terroristi qed jisfruttaw l-internet u l-medja soċjali. Grazzi tas-sew sur President. Grazzi tas-sew. Inti fassalt il xenarju pero semmejt ukoll kwistjoni li ser jaffettwawna fil-futur il-ċentru ta' referil u għalhekk il-kollegi kienu qed isegwu dak li qed tagħmel l-Europol u rridu jisaqsu aktar mistoqsijiet fid-dettal dwar dak li qed isseħ u dawn ser dawn mistoqsijiet li ser jistaqsu eh, hija parti mill-istrateġija ta' sigurtà interna. Nirringrazzjak għal prezentazzjoni komprensiva tiegħek issa nagħti il-kellim il-kellim li mis u hija Sinjura Dlolgor Solongo li ġejja mill l-uffiċċju tal-ġnus maquda dwar id-droga u l-kriminalità, ovvjament jim se titkellem fuq il-kriminalità hija wkoll responsabbli għal ferat marbuta mal-prevenzjoni tat-terrorizmu. U għalhekk ta' din ir-responsabilità jasser tagħti il-preżentazzjoni tagħha jekk jogħġbok. Grazzi tassew, grazzi tassew sur President, l-għan of Sinari Tajb Sinjuri. The members of the committee for inviting Grazzi, eh, eżis membri tal-li sedentuni biex eh, eh, nindirizzakom fiħdan dan il-komitat tant importanti u ta' unur u privileċ għalija li ninsapawek fostkom xtiq nisħaq fuq il-fatt illi għal dar boħra il-fatt illi il-mandat tiegħi fiħdan il-ġnus maquda eh, il-fatt illi ġi mistiden għawek f'dan l-avveniment tal-Parlament Ewropew diġa juri illi il-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea et tqis il-problema ta' terrorizmu f'kuntest aktar wiesa u napprezza il-fatt li jintom qed tifmu li din mhijiex teddida li tinsab biss fl-Unjoni Ewropea u soluzzjonijiet spiss ikunu nixtieqa fuq livell globali anka permezz ta' kooperazzjoni u kooperazzjoni mhux biss fiħdan l-Unjoni Ewropea, issa anka mar reġunijiet u fiħdan l-Unjoni Ewropea. Naħseb li f'dan l-intervent qasir li ser nagħmel nixtieq eh, insemmi fuq fuq kif komunità ta' ġnus maquda tirrispond għal teddida ta' terrorizmu. Minajr ma nqot nidħol fuq dettal fuq l-analiżi ta' situazzjoni għaliex fiħdan il-qafas tal-ġnus maquda huwa minnu illi sfortunatament m'għandniex analiżi daqshekk dettaljata bħal m'għandkom intom hawnhekk fiħdan l-Unjoni Ewropea. Il-terrorizmu hija tedida globali li qed tevolvi u kull ma jmur qed jibbenefikaw minna il- l-organizzazzjoni ta' kriminalità organizzata transnazzjonali li qed jużaw networks kriminali u illi jinsabu involuti fl-istess attivitajiet ta' kriminali bħal per eżempju drogi u traffikar tal-armi, l-ħtif ta' persuni għal talba ta' flus, ecc. Ovjament irridu nitrattaw ukoll bil-fenomenu il-ġdid tal-ġellida ta' terrorizmu barranin Bħala tweġiba għal dan għal din il-problema il-Dipartiment tal ġinus maquda bħal mu il-Dipartiment tana iwieġbu, jipruvaw iwieġbu b'xi mod, iżda forsi mhux kulħadd jaf eżattament xinu dal-UNODC. M'għandix dubju li intom tafu ħafna li muma l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea l-involuti, iżda forsi ma tafux ħafna jew biżejjed fuq dawk tal-ġnus maquda. Mela allura x'inhi il-UNODC? L-ewwel nett aħna għandna l-kwartieri ġenerali tagħna fi Vienna u aħna biss wieħed mid-dipartimenti tas-segretarjat tal-ġnus maquda, jiġifieri aħna sempliċement korp ta' ħaddima tal-gvern illi jappoġġaw l-istati membri tal-ġnus maquda u għalhekk is-ħobija tal-ġnus il-pajjiżi il kollha eh, f'parti minn ġinus maquda b'enfasi speċjali fuq traffikar ta' droga, l-kriminalità organizzata, l-korruzzjoni u, u terrorizmu. Fuq livell normattiv aħna nifaċilitaw in-negozjati u l-implementazzjoni ta' odda strumenti internazzjonali marbuta mal-kriminalità E, drogi u terrorizmu. Barra minn hekk nagħmlu wkoll riċerka u analiżi li sfortunatament f'dal-qasam hija limitata ħafna u l-aktar qasam li fih naħdmu huwa dak tal-assistenza teknika. Barra minn hekk aħna nipprovdu wkoll taħriġ l-uffiċjali tal-ġustizzja u ġudizzjarji, aħna nħarġu l-investigaturi kif ukoll il-prosekuturi u l-imħalfa. l huma id-dokumenti li nużaw fil-ħidma tagħna Fil-fatt, hemm 19 il konvezzjoni u protokoll marbuta ma' terrorizmu iżda wkoll numru ta' rezoluzzjonijiet tal-Kunsil tas sigurtà Dawn id-dokumenti tistgħu tarawhom bħalissa fuq l-slide. Issa, l huma il-punti komuni tal-konvenzjonijiet u l-protokolli. Għal dawk illi uh, huma l-aktar mar huma l-aktar speċjalizzati fil-qasam ta' leġislazzjoni bħalkom hawnhekk eh, aħna nitrattaw ir-rekwiżiti minimi sabiex eh, għal l-leġizlazzjoni illi aħna nisqu fuqa fuq livell globali. Jiġbiri li jrid ikollok reati kriminali illi huma b'konformità ma' daw l-istrumenti. Barmek aħna hemm ukoll il-prinċipju Eh, eh, mill-prinċipju kol ta' l-estradizzjoni jew inkella l-fatt li trid eh, tagħmel prosekuzzjoni. Dawn l-odot u l-protokolli mm, kif tafu jitolbu snin twal ta' negozjati Issa, il-problema ta' terrorizmu kif tafu qed tevolvi u qed tevolvi malajr ħafna. U għalhekk il-Kunsill ta' Sigurtà illi għandu sħubija ta' 15 il-pajjiż biss jimxu ħafna aktar malajr mill-ġnus maquda fil kollu kemmu u jipruvaw jamlu tajjeb għat teddit li jeżisti fil-qasam ta' terrorizmu. Per eżempju, hemm rezoluzzjoni 2195 illi jindirizza il-problema ta' terrorizmu transnazzjonali tal-kriminalità organizzata transnazzjonali u jgħin l-istati membri sabiex jindirizzaw il-problema ta' terroristi illi jib japprofittaw mill-kriminalità transnazzjonali. Eh, deċiżjoni oħra, rezoluzzjoni oħra fil-fatt 2199 tindirizza fost ħafna aspetti oħrajn il-kwistjoni tal-wirt kulturali fl-Iraq eh, u fis-Sirja. Uh, partikolarment minnaħa ta' ISIL fejn din it-tip ta' distruzzjoni tkun bizbal jew apposta. U hemm diversi riżoluzzjonijiet li komplu jidħlu fil-qafas tal-ġnus maquda, però r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas Sigurtà 2178 fil-fatt indirizza l-kwistjoni tal-ġellieda barranin, il-ġellieda terroristi barranin dan din ir riżoluzzjoni hija obbligatorja għall-istati membri kollha tal-ġnus maquda u għalhekk anke għal dawk tal-Unjoni Ewropea u tipprova tagħti definizzjoni ta' mini din il-persuna illi hija fil-fatt ġelli li huwa fil-fatt ġelliet barrani u terrorista. U tipprova titkellem ukoll dwar kif eh, bħala ġnus maquda nistaw nevitaw il-fatt illi eh, dawn il-persuni jivjaġaw lej pajjiżi li mhuwiex li mhumiex l-istati membri ta' ċittadinanza ta' residenza tagħhom. Diversi pajjiżi diġà adottaw dispożizzjonijiet biex jindirizzaw l-vjaġġar ta' dawn it-terroristi u l-ġellida barranin. U fil-fatt il-Kunsill tal-Ewropa attualment qed jinnegozja protokolli addizzjonali eh, marbuta ma' dan l-aspett u bħala uh, osservatur il-UNODC kienet mistidna għal dawn it-taħdidiet it-test fil-fatt ser jiġi eh, ġi approvat u għalhekk eh, ċansajb li dan jiġi eh, Eh, publikat b'mod pubbliku biex l istat membri kolom gwida meta jkunu jridu jadottaw dawn il-dispożizzjonijiet obbligatorji. Issa xed namlu speċifikament f'dan il-UNODC bħala Dipartiment ta' ġnus maquda brabta eh, mal-ġlida kontra il-drogi u il-terrorizmu. Il-vantaġġ huwa illi aħna maħniex konfinati biss għal sigur, ma sigurta, ma kusja ta' sigurta. Għana naħdmu f'diversi oqsma ta', ta din tip ta' kriminalità biex nindirizzaw eh, tedida ta' terrorizmu. Aħna qed naħnu wkoll fl-istess oqsma bħalma konna nagħmlu qabel, bħal pereżempju l-appoġġ għal kooperazzjoni fil-kwistjonijiet kriminali, napoġġaw il-kontroll tal-frontieri, l-infurzar ta' liġi niġildu kontra l-finanzjar ta' terrorizmu, niġildu l-traffikar ta' armi ta' nar, niġildu kol kontra il-terroristi u il-ġelli barranin l-użu tal-internet ta' skopi terroristiċi anka ħtif ta' persuni kif ukoll il-korruzzjoni u nifmu wkoll illi hemm bżonn illi insaħħu il-programm ta' riċerka u analiżi tagħna u nindirizzaw partikolarment ir-rabta bejn il-kriminalità organizzata u terrorizmu. Fl-aħħar nixtieq insemmi eżempju wieħed. Inizjattiva waħda illi hija appoġġata u ġiet appoġġata mill-Unjoni Ewropea. Għandna inizjattiva fuq il- um, tweġiba għal fil-qasam ta' ġustizzja kriminali għal dawn il-ġellida barranin terroristiċi. Fil-qasam u fil-fatt hemm ukoll il-ġust il um, l-istituzzjoni kriminali għal-ġustizja ġewwa Malta. Barra minn hekk għandna wkoll inizjattivi paralleli sab li qed nippruvaw innidu fil- fil-Azja ċentrali kif ukoll fil-Azja tax-xlok. Dan huwa kollu eh, marbut mal-aspett proċedurali u Barra minn hekk aħna nippruvaw niġildu kontra eh, l-użu ta' eh, l-ġlida kontra appuntu il-finanzjar ta' terrorizmu, l-ħarsien ta' xhieda, eccetera, eccetera. U għalek nishtiq unkomplu bil-ħidma tagħna anka permezz ta' support tal-appoġġ tal-Unjoni Ewropea f'diversi binadi tad-dinja, inkluż fl-Ewropa. Grazzi ħafna eżis kollegi. Mela tifmu li għanna tlet sessjonijiet. Uh, dan kien uh, din il-parti tal-programm kienet id-dedikata sabiex nifmu xinu l-ispont tafu kolli għanna lista ta' kellima li jettwila ħafna u kull ma jmur qed kompli titwal. Ija tant twila illi jista' jkun illi ma kunux nistaw namlu is-sessjoni li jmiss, ma dana kollu, nfakarkom li zomu fil-qosor għaliex is-sessjoni li jmiss wkoll interessanti ħafna, hija kontra l-estremizmu violenti u l-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni, ma mbagħad hemm sessjoni tlieta wkoll. Għalhekk nitlobkom ħafna illi iżommu fil-qosor u titkellmu dwar il-punti li għadhom kif tqajmu. Mill-banda l-oħra tistgħu tinjoraw dak kollu illi qed tilkom u tagħmlu u tistaqsu dak kollu li tridu li probabbilment ekser tagħmlu madana kollu fidejkom. Jiena dan hu xogħol li nipprova, nipprova nżomm xi ftit tal-ordni. Warek ninsabaw hekk. Mela, nerġaw lura, għamlu da kollu li tridu, mandiġ dubju li ekser sir u naddi għall-ewel kellim, is-sur Diaz Timera, jekk joġbok. Persuna li kienet involuta f'ħafna rapporti ta' l-Interpol. Grazie. Fil-fatt, teddida hija eh, fil-Timor tal-Vant, fil-Indonezja, fil-Penisola Arbija. Dan huwa l-ewwel punt li nixtieq ngħid. Rridu nikkonċentraw wkoll anke f'dak li jsir fil-qrib il-Libja, Pakistan, l-Afganistan, is-Sirja. il libja pakistan l afganistan is sirja U allura fuq livell ġeografiku iż-żona li rridu nkopru hija waħda massiva. Din iġ il-ġdida differenza ta' oħrajn qabel trid it-territorju u qed tiġilet biex ikollha aktar u aktar territorji u tamelek fi stati falluti jew pajjiżi li għadhom ma fallewx għal kollox. U dana permezz ta' terrorizmu bla rasan ċertu stati mbagħad isiru stati falluti dana kollu u hemm l-użu wkoll ta' Anzi, kun hemm il-ħolqien ta' provinċi, provinċi sottomessi għal dan ir-reġim u jridu jaħilfu mbagħad l-aljanza tagħhom. Terrorizmu globali dan u dan il-mod dan it-terrorizmu ma jibża minn xejn. Grazzi ħafna Rob għal prezentazzjoni tijak, xaġa affaxxinanti għall aħħar din kienet. U anki l-azzjoni kontra radikalizzazzjoni biex ikun hemm anki aktar kodiċi kriminali b'saħħithom iva kollha elementi pożittivi dawn. Iżda qabel ma nieqaf għaliex nistgħu nqgħu għaddejjin hekk għal sigħat sħaħ. Huma joperaw fiħdan territorju U għallur jek għandhom territorju għandhom l-art għandhom l-bliet. Mbagħad ikollhom l-banek. U allura jistgħu jużaw l-internet u jidru attrenti ħafna għall immigranti ta' tielet ġenerazzjoni jew persuni qiegħda li jgħixu fl-Ewropa dak huwa l-kuntest. Bekk naħseb importanti għalina li nifmu dana kollu fid-dimensjoni reali. Memx mistoqsijiet minna ħati għaj, Sur President, grazzi. Grazzi ħafna Augustin, kollegi, dan wasmiħ. U għallura et nieħu il-kollegi skont il-lista. Sofi Intervelt, imissik Joġbuk. Iva, grazzi President, grazzi l-Sur Wainwright għall-introduzzjoni tiegħu. Xi rimarki ġenerali biex nibda. Qabel xejn neħtieġu dibattitu dwar id-definizzjonijiet. Forsi mhux popolari tant li ngħidu hekk. Nitkellmu dwar teddidiet u s-sigurtà nazzjonali u teddidiet għas sigurtà nazzjonali u nassumu li qed nirreferu l-istess ħaġa. Iżda forsi maħniex għaliex Mhux kull attakk violenti awtomatikament huwa attakk kontra s-sigurtà nazzjonali. Jista' jkun attakk fuq eh, persuni tista' tkun orifikanti u terrifikanti, iżda mhux neċessarjament dana huwa attakk fuq is-sigurtà nazzjonali. Din hija kwistjoni rilevanti, punt li semminnieh, jiġifieri x'definizzjoni l-Kummissjoni pereżempju tuża f'dana kollu, għaliex dana jiddefinixxi s-setat li natu lil eh, forzi tal-Pulizija u aġenziji tal-Intelligence u anki jiddefinixxi il-limitazzjonijiet li jista' jkun hemm fuq drittijiet fundamentali u u wkoll il-setat ta' kontrolli jista' jkollna. Bekk huwa urġenti li nitkellmu dwar definizzjonijiet aktar milli noħolqu setat ġodda u aktar setat mingħajr ma nkunu nafu x'tip ta' kontroll se jkollna eddin ndajfu il-kontrolli naturali tagħna. mbagħad qegħdin nneħħu il-limitazzjonijiet bejn is-sigurtà nazzjonali u l-azzjoni tal-pulizija normali. Mr. Wainwright xtaqt nisma' dan li ġej. Inti qed tmexxi organizzazzjoni li tiffaċili tal-kooperazzjoni bejn il-forzi tal-pulizija iżda hawnhekk qegħdin nitkellmu llum dwar il-ġbir ta' intelligence u d-difiża ta' sigurtà nazzjonali xi ħaġa kompletament differenti u naħseb li l-azzjoni tal-Polizija għandha tkun ħaġa u l-intelligence għandha tkun xi ħaġa oħra. Wasal il-waqt bekk illi nagħmlu distinzjoni ċara bejn dawn iż-żewġ setturi. Fl-aħħar. Aħna pala parlament labna għal valwazzjoni fl-2011, tliet sinu nofsilu. L-evalwazzjoni fejna? Fejni l-evidenza, il-fatti, il-figuri, Iva, nammetti l-organizzazzjoni tijak toħroċ ta' kull sena dan il-rapport, iżda huwa l-uniku evidenza li nirċivu. Aħna se niddiskutu il-proposti ġodda tal-Komissjoni dwar sigurtà interna minajr ma nafu l-impatt xinu fuq eċiren u eċiren u eċiren ta' miżuri li ħadna sissa dawn taw kontribuzzjoni għal aktar sigurtà jew le. Neħtieġu nimodifikawhom, għandna nespanduhom Eh, neħtiġu miżuri illi għadna ma diskutajniex sissa biex bekk ikun aktar sigurta iżda li forsi mhux taqstant attrajenti u forsi jfissru aktar infiq u fl-aħħar. Jiena personalment ma importanix mill-politika hawnhekk. Jiena qatt, qatt, qatt se nivvota għal proibizzjoni ta' encryption fl-Unjoni Ewropea għaliex jiena nħoss illi qed imorru wislilin minn dak li rridu għaliex imbagħad qegħdin nissagrifikaw dak li nozzu u dak li aħna nagħmlu ta' birruħna qegħdin eh, nipproteġu kontra dawk in-nies il-ħżiena barra. Grazzi. Got applause there. Kellek ċabċipa, Sufi. Ovvjament aħna konna din nistennew bil-ħerqa biex naraw x'ħireġ wara li għat never ever ever. Aħna ħsebna li ħatkun xi ħaġa oħra ma ma konniex qed nistennew il-proibizzjoni tal-encryption. Forsi Rob Wainwright kien jaf. Però huwa kien iwaġi fostna biex ifassal ix-xenarju matur biżejjed u għandu esperjenza biżejjed ukoll biex jirrispondi eżattament x'inhi l-eżistenza x'inhi x'qed tagħmel Europol. Ovvjament Europol edha taqdi daw id-dmirijiet, pero ovvjament naħseb kapaċi u lest iwieġeb il-mistoqsin li ressat għal-kem u kien ija taw fosna biex ifassal dan ix-xenarju. Pero kif għattilkom bla dubju ser ikun lest li jwieġeb dawn il-mistoqsijiet aktar wiesa. Issa nagħti l-kelma l-Ana Gomez. Jina koll nemmen li importanti li naħolqu distinzjoni bej policing u l-sigurta nazzjonali u l-intelligence, pero dak li ferm importanti u li fil biex parti kooperazzjoni rrit ikun hemm azzjoni biex eh, ovvjament eh, nelbu terrorizmu sabiex niproteġu l-ħajji tal-bniedem. Nixtieq insaqsik, li ma mill-istati membri tagħna jirreżistu li jidħlu f'tip ta' kooperazzjoni li ħana tlabna ma' l-Europol taħt il-qafas tal-Europol u anki tal-programmi ta' Siena. Apparti minnek, inti qed tara żieda fil-livell ta' stati membri f'dek li hu kompetenzi lingwistiċi, anki kompetenzi ċiberkriminali li jaqdu dmirhom, jaqdu xogħolhom meta ovvjament jiġu biex jiġildu il-terrorizmu, eh, inti taħseb li l-livell tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet huma għoljin biżejja dan ir-rigward? Inti semmejtu kol tnejn semmejtu l-importanza biex niġildu l-armi tan nar traffikar, pero xinajdu dwar traffikar tal-bnidem, dal-udu kellna sessjoni sħiħa fejn aħna għadna, għalfejn aħna mux qegħdin namlu dan Eh, namlu dan ix-xogħol li jista' jsalva l-ħajja tal-bniedem, speċjalment fil-qasam ta' traffikar tal-bnedmin. ħafna drabi żoni ta' konflitt bħal Libja eh, jispiċċaw jilqgħu dawn it-tip ta' terroristi u jħarsuhom ukoll. Għandna l-kwistjoni ta' li u PNR hija miżura ta' sigurtà li ħafna qisu bħala tip ta' miżura tista' salvana, però aħna għadna ma qisniex forsi l-applikazzjonijiet. Anki per eżempju l-identifikazzjoni ta' soft targets forsi mhux biss eh, fl-Unjoni Ewropea ma fl-Istati Membri, wanki xtajdinna xejn dwar il-infrastruttura kritika. Anymore because uh, what, what I what, no because spare I mean what it is. President, Ovvjament, eh, ma nqodux inqajmu l-kwissjoni tal-pjana, iva tista' semmija, pero jiena konxju għaliex għandna żewġ sessjoni għandna żewġ sessjonijiet. Tissemu ħafna affarijiet għandna l-kwistjoni ta' radikalizzazzjoni li huma wkoll suġġett importanti Rob Rainwright hawnhekk diġà hija tawn biex ifassal li xenarju intom diġà qajjimtu kwistjonijiet marbuta ma' encryption u PNR jekk jogħġobkom għamlu ftit mistoqsijiet u nkunu konċiżi. Dan għaliex ovvjament intom tridu issaqsu aktar mistoqsijiet fis-sew sessjonijiet li jmiss. Issa nagħti l-kelma Katerina. Grazzi tas-sew sur President, grazzi is-Sur Rainwright U anki Signora Solongo, grazzi għal eh, introduzzjoniet interessanti għal dan is-suġġett. U mawrewna il-gravità ta' teddida ta' terrorizmu u anki l-teddida li tkompli tiżviluppa bla dubju dawn huma riflessjonijiet tagħhom, però eh, jina u kol għandi xinej, pero rrit nżom fil-qosor ħanżom maħin, ħana mezzawx mistoqsit nixiq fil-ewel qabel kollox namela nura apprezzament għal dak li qed tagħmel l-Europol, ġida kontra terrorizmu, u anki dikjerazzjoni l-istrateġija ta' sigurta interna. Anki kwistjoni u kol marbuta ma' check the web, fekk nkunu nistaw nħarsu lejn il- terrorizmu l-isfruttar ta' l-siti web eh, mit-terroristi stess. Forsi s-sur Robrin tkun jistajtin aktar informazzjoni rigward kazijiet li staw jiġu indirizzati meta nqisu r-riżorsi li għandna dispożizzjoni tagħna u anki r-riżultati li jistgħu jinkisbu eh, f'ċertu attivitajiet. Issa, minn dak li għalet is-Sinja Solongor nixxin ngħid li jekk l ewropol ukoll qiegħda taħdem fuq suġġetti oħra ta' kriminalità organizzata forom oħra l-armi tan-nar illegali, traffikar, issa x'tista' tgħidilna rigward ir rabtiet li jeżistu bejn it-terrorizmu anki taħt il- taħt il-finijiet ta' attivitajiet li jintużaw bħala finanzjament ta' terrorizmu. Grazzi Teresa. Signora Teresa Hernandez. Grazzi ta' sew sur President, l-ewwel net nixtieq nifraħ lil prezentaturi, il-kellima kif ukoll il-President għal dan il-smieħ tant waqtu minn mindu bdejt naħdem hawnhekk it-terrorizmu minn dejjem kien fuq il-qoċeta tal-aġenda, però bla dubju din hija xi ħaġa li xi drabi eh, tingħata attenzjoni fil-waqt li drabi oħra tingħata inqas attenzjoni għax hawnhekk hawn kontenut emozjonali ħafna emotiv. U aħna għandna l-kwistjonijiet marbuta mal-PNR, li huwa bissini pjuttost sensittiva, però ħadd ieħor iħossu li dan jista' jbenefika t-terrorizmu għaliex m'hemmx skambju effettiv ta' informazzjoni minħabba l-fatt li hemm teddida serja min-naħa ta' l-IS u l al qaeda u Boko Haram, jiena naħseb li nistgħu ngħidu li l-Ewropa qed issib ruħha iktar sitwazzjoni kera mill-Settembru tal-2001. U għalhekk Jiena kultan nitħasseb jekk l-Unjoni Ewropea jixed tieħu din is-sitwazzjoni u din it-tedida b'serjetà biżejjed. Għalhekk x'tip ta' responsabilità inti tħoss li għandu l-Parlament Ewropew meta niġu biex nipproteġu t-tittadini tagħna inti ta' inti bħali tħoss li ġela darba nkunu neħejna il-beġe u t-tikketta tagħna ma jkunx hemm daqshekk eh, attenzjoni fil-xandir? aħna verament nixtiequ niproteġu fiżikament il ċittadini tagħna. Responsabilità tal-Parlament Ewropew mhix dejjem dik li tkun mistennija min-naħa ċittadini Però kuntent li qed nara li għaw membri tal-pulizija u tas-sigurtà tal- ta' sigurta ovvjament iħasbu għad mod differenti. Kristin, għandi komment u mistoqsija. il-kategorizzazzjoni klassifikazzjoni missur Wainwright li jiklassifika il-terrorizmu bħala ispirati minn reliġjon f'ċertu każijiet issa l-Istat Islamiku. ta' bilħa jiġġenera ammont ta' konfużjoni u dan għaliex iħawat reliġjon ma' terrorizmu Jistallek ikun hemm reviżjoni, jista' forsi aħna nkun nistgħu nużaw terminoloġija differenti. Importanti ferm li ma niklassifikawx ir-reliġjon ta' dawn it-termini, sa' dan kien il kommenti għaj. Issa, il-mistoqsija għaj marbuta ma' l-attakki ċibernetiċi, per eżempju bħal hacking. Il-TV Sank, il-website marbuta ma' TV Sank ġiet hagged minn persuni li għalu li ġejjin l isis u maridu jimminaw il-libertà tal-espressjoni mod dirett U għalek il-mistoqsi tiegħi din kif qegħdin jikkoordinaw l-istati membri sabiex iweġu iwieġbu għal dawn l-attekki ċibernetiċi. Inti qed titkellem dwar il-netwerk soċjali u l-mod kif it-terroristi qegħdin jużaw dawn dan it-tip ta' xandir soċjali, xinu x'inhuma l tweġbittijak tiegħek f'aspetti oħrajn. Is-Sur Tomas Ċitowski. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi tal-prezentazzjoni tiegħu lis sur Wainwright għandi ftit mistoqsijiet lil eh, Dr. Wayne, lis sur Wainwright. Kemm qed tindirizzaw il-kwistjoni ta' persuni li jitilqu għal pajjiż ieħor, x'inhuma l-figuri assoċjati ma' dawk li jaslu Eh, fl-Ewropa. It-tieni mistoqsija l-bieraħ il-Kummissarju Jiroval għal lil Figaro illi fis-Sirja hemm 6000 ġellit illi ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk ir-realtà donna hija qar milli kif qed nimmaġinawha. Inti taqbel ma dawn il-figuri tista' tikkommenta fuq din il-figura barra minn hekk? inti semmejt kemm mitu u koll kem ġellida barnin mietu eh, il-figuri taqbel li huma daqsu tekkolin. Grazzi ħafna l-Honorable Kirkhope. Grazzi, Sur President. Mistoqsija lil eh, Rob Wainwright. Il-mistoqsija hija marbuta ma' rizorsi. Min banda nixtieq inkun naf jekk huwa jidrilux li l-Europol għandu bizzejet rizorsi sabiex jilqa l-sfida u l-sfidi illi huwa bisibu ja eh, bissibu indirizza fil-ġejjien inkluż l-sfida teknoloġika. U mill-banda l-oħra salima punt l-Europol u l-alleati tagħha jistgħu jaħdmu sabiex jisfrattaw xejnu l ħidma ta' gruppi bħal-ISIS illi jitilqu mill-Ewropa u jiċċaqalqu uħu brandi oħra tad-dinja. U biex eventualment jagħmlu ħsara lill-Ewropa. Kemm u min huma l-alleati tal-Europol taħsbu li l-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea qed jagħmlu biżejjed sabiex jiġildu u e, waqfu ir-rabtiet bejn dawn terroristi u il-flus li qed jiffinanzjaw il-ħidma tagħhom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Cornelia. Grazzi, Sur President, Sur Wainwright napprezza ħafna il-fatt li stajt nisema kellum, inti għet il 145 54 persuna ġew arrestati, 17 barra mill-Unjoni Ewropea. Nixtieq nisma' minn għandek dwar kif irnexxilek tasal għal din it-tip ta' informazzjoni l-immuma s-sorsi tijak eh, sabiex tikseb din tip ta' informazzjoni u kemm eh, din l-informazzjoni jgħet min meħet juqot fuqa din hija informazzjoni li tiġbor minn skambju eh, bejn il-forzi tal-pulizija u kif tista' tikkategorizza u Tejt illi dawn huma tip ta' persuni li huma estremament perikolużi. Barra minn hekk x'tifhem bih il-ċentru ta' kontra il-terrorizmu, tejt li m'għandekx bżonn ta' mandat. Iżda x'ikunu il-benefiċċji ta' dan it-tip ta' ċentru meta mqabbel ma' dak li għandna fidejna bħalissa ma' ċentri li attualment jeżistu bħalissa. Issa, l-Sinjura Solongo, inti qed illi qed tipprovdi taħriġ l persuni. X'tip ta' taħriġ eh, tipprovdi? Qed nitkellmu taħriġ marbut ma' liġijiet biex tarfu li ċittadini x'huma dawn il-liġijiet? Grazzi. Peter, fidejk. Iva, aħna nitkellmu ħafna dwar radikalizzazzjoni, l-Islamizmu, u terrorizmu. Iżda hemm sura oħra ta' terrorizmu u fenomenu ieħor illi ma tax nitkellmu dwaru. Qed nittrattaw hekk il-partiti tal-lemin estremisti. Hawnhekk eh, qed nitkellem dwar il- eh, ġlieda li teżist il-ġlieda li jagħmlu u r-radikalizmu li teżisti minnaħa ta' dawn il-gruppi politiċi fuq minoranzi, attakki verbali li jeżistu fuq dawn il-minoranzi u għalhekk jiena nixtieq inkun naf x'inhi l-istrateġija tal-Europol f'dan il-qasam, kif tiġġieldu il-kontra ċerta minn ċerta politik gruppi politiċi estremisti fiħdan il-parlamenti ta' l-istati membri. Naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna u taqa' taħt eh, l-umbrella ta' sigurtà interna tal-fiħdan l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt jiena smajt li Sur Wainwright jiddiskuti dan il-punt qabel u m'għandix dubju għalhekk li ser jkun jista' jwieġbek. Issa l-Onorevoli Verxja. Grazzi ħafna, Sur President ikolli nammetti illi wara li smajt l-interventi mill-kollegi e, tassew jina frustrata. U għavju illi sigurta u hija fundamentali Issa, għawek qed nitkellmu kontra il-ġlieda kontra terrorizmu. Allura, eżattament, x'għandna f'moħħna, x'qed infissru? X'inhu eżattament terrorizmu? X'nifmu bit-terrorizmu? Qed nitkellmu fuq terrorizmu fuq skala internazzjonali? Inti tkellimt dwar il-vitmi f'Pariġi, f'Kopenhagen, anka fit-Tunezija, u jiena nixtieq nżid il-vitmi tal-Kenja wkoll kien hemm ħafna oħrajn Xinejdu fuq dawk tal-Pakistan il-fuq minn 130 tifel u tifla tilfu ħajjithom fattak wieħed. U xtejdu li fuq il-Jemen? Eh, meta kien hemm l-attak ta' Pariġi kien hemm ukoll attak fil-Jemen il wassal għal 140,000 ta' ħajja. Jiġifieri hemm bżonn ta' definizzjoni ċara ta' xinu terrorizmu għaliex nafu kif qed tintuża din il-kelma. Iva hemm bżonn ta' sikurtà u sigurtà. Iżda dan ifisser ukoll irridu nħarsu l-libertajiet eh, pubbliċi u dwar dan il-punt ftit li xejn smajt u għalhekk frustrata. Nixtieq eh, nisma' wkoll aktar uh, dwar l-istatistika. Per eżempju, meta tatuna l-figuri, atuna il-kuntest li minnhom qed għom. E, eh, xinu per eżempju, xinu ma l-figuri assoċati ma terrorizmu fuq spont reliġjuż, meta nużaw dan it-tip ta' lingwaġġ nkunu qed nħedġu l-Islamofobija il-terrorizmu reliġjuż fil-kuntest globali Eh, kif jorbot mal-kriminalità organizzata, il-ġlieta kontra dan kollu. U fil-fatt dinja xi ħaġa li għamlet referenza li jassinjura Solongo wkoll. Sakemm il kunem bejħ tal-armi tan-nar eh, madwar dinja kollha, għattu qatt ma se nkunu effettivi fil-ġlida tagħna. Ta kontra terrorizmu. Barra minnek rridu nifmu kif laħjar mod biex nġildu l-fanatizmu. Sfortunatament dawn il-punti mhumiex preżenti fid-dibattitu tagħna, barra minn hekk qed nitkellmu dwar il-ġlida kollha it-terroristi u terroristi li jirritornaw lura lejn pajjiżhom. Iżda ejja ma ninsewx illi Mm, ċerta terroristi li jkunu marru f stat biex jġildu, eh, jiġu maqtula mill-ISIS stess. Iġfiri ma nistawx nitrattaw il kulħadd bl-istess keffa. Hemm bżonn ta' viżjoni aktar globali. Grazzi ħafna. Fil-fatt parti mill eh, minn meta t niddefinixxu l-isfond jinkludi u importanti l-inkludi il-lotja ta' definizzjonijiet. Issa naddi kelma l-Albrechts. Grazzi ħafna. L-ewwel nett permettu li nirringrazzjakom kalima l-indirizzajtuna u nixtieq eh, nżid ma dak li qal l-Honorable Kirkhops rigward il-risorsi. Naħseb li dan huwa punt essenzjali meta rridu nitkellmu dwar kemm l-infurzar tal-liġi qed ikun effettiv u kemm il-ġlida kontra l-kriminalità hija effettiva rigward il-kooperazzjoni tal-awtoritajiet tal-Pulizija fl-Ewropa taħt l-umbrella tal-Europol, taħt il-kefa tal-Europol u l-istess tal-awtoritajiet tal-ġustizzja taħt il-ħidma tal-Eurojust, naħseb illi um, wis ftit fondi disponibli għal timijiet ta' investigazzjoni konġunti. nisma minn għandek Sir Wainwright rigward xandu ikun it-tamir għal dawn il-timiet ta' investigazzjoni konġunta u kif għanna nużaw il-fondi rigward marbuta ma' investigazzjonijiet terroristiċi u huwa possibbli illum dan kollu u xanna namlu rigward il-rizorsi, kif dan serjena fil-ġejjeni. Barra minnek nishtiq namel komment politiku eh, u għacċar eh, għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea li ninsabu fiż żmien ta' ċerta eh, nuqqas ta' risorsi budgetarji. Għalhekk il-mistoqsija li hija importanti ħafna hija jadik tal-prioritajiet. Rridu nisħu natu priorità lil dik it-tip ta' eh, koordinazzjoni, ta' interpretazzjoni, ta' traduzzjoni milli nipruvaw nuqodu, ninvestu fondi f'sistemi ta' data ċentralizzati. Dan wassalni għal mistoqsija l-oħra tiegħi. Rigward id-data, għawek qed nitkellmu mhux biss fuq il-ġbir ta' data, iżda wkoll fuq il-sim ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-pulizija. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija salima punt il-sim ta' informazzjoni u din il-mistoqsija wkoll diretta Sinjura Solongo illi appuntu il sim ta' informazzjoni bejn il-Pulizija tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kif qed tinqasam? Qed tinqasam bejn dawn l-istituzzjonijiet b'mod effiċjenti biżejjed jew hemm bżonn li ninvestu f'dan is-settur? Uh, fil-qasam ta' standards komuni. Nista' nassigurawkom illi l-istati membri attwalment qed ixxekklu l-ħolqien ta' standards komuni u dan tassew huwa xi ħaġa li aħna nistgħu ntejbu fi ftit żmien flok ma noqogħdu nitkellmu fuq il-ġbir ta' aktar informazzjoni permezz ta' sistemi minar ma jkollna sistemi tal-istati membri li huma interoperativi. Grazzi ħafna sa' Sinjura Winberg. Tack för ordet, eh, herr talman. Eh, Nigeria, Somalia, Jemen. Grazzi, Sur President. In Nigeria, Somalia, Yemen, Sirja, Libja. Il-lista tibqa' dejja. Pajjiżi fejn l-Ewropej jitilqu biex imorru jiġġieldu. Fis-Somalia batna s-soldati u l-armi li żewġ naħat. X'inhija l-bażi tar-radikalizzazzjoni? Dan huwa punt li rridu neżaminaw. Nifukaw ħafna fuq l-effetti sekondari. Nesportaw l-armi għal zoni ta' konflitt u bat nesportaw u kol il-ġallida. Allura. Forsi l-studenti li għadin l-iskola eh, jemnu illi hija ta' pjaċir li wieħed jitlaq imur jiġġielet, ġifieri ġlida hawnhekk għaddejja, ġlida ta' informazzjoni għaddejja. Bekk għandu jkun possibbli għall awtoritajiet illi jagħmlu monitoraġġ tal-flussi ta' informazzjoni fl-Iżvezja pereżempju. Irti isir reat qabel ma l-komunikazzjonijiet jiġu legalment immonitorjati qabel ma dawn il il-u biex jġildu, irridu nkunu nafu xejt jiġri u għanna bżon aktar rizorsi biex ikunem proibizzjoni u koll. U anki biex naraw il-kompetenzi fejn huma wara kollox. Issa, jekk aħna nabatu truppi eh, lejn is-Sirja jew il-Libja, dana kollu se jkollu impatt dana jfisser li se jkun hemm riski aktar olin ta' attakki Hemm flussi ta' persuni li magħhom ukoll iġibu dawn it-tip ta' xewqat. Lim li miss? Grazzi ħafna. Iva, jiena xtaqt nireferi għal ċif li smajna. Tal li Signora Jurova semmiet 5.000-6.000 eh, ġellida tal-ġihad. Allura, kemmem sew ċittadini Ewropej illi inaqdu mal-ġellida tal-ġihad? Issa, xieħut minn dawn jiġu lura. Kemm minn dawn jiġu lura il-Europol għandhom informazzjoni dwar it-terroristi li umbat jitlu ma l-immigranti illegali li jaqsmu l-Mediterran biex jerġgħu jitlu fl-Ewropa, jew forsi jippruvaw jitlu permezz tal-kampijiet ta' refuġati bħal ta' Melija pereżempju. Kelkom xi stejjer ta' suċċess rigward ta' dan? Il-President, l-aħħar kellim, is-Sinjura Holmajer. Grazzi, President. Jiena għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel, il-ġellida barranin. Il-Kumitat dejjem qed ikonna aktar aktar dibattitu dwar dan il-punt. Eh, Kun hemm min jgħid kif jista' jkun li ċittadini Ewropej imorru f'dawn il-pajjiżi u joqtlu u jittu sem fazzjonijiet violenti. Iżda mbagħad hemm problema ta' xiġri Jekk dawn jibqgħu hawnhekk, jiġifieri kif tista' twaqqaf il-persuni milli vjaġġaw u fuq liema bażijiet? Hemm ftehim bejn l-istati membri ta' kif aħna nistgħu nindirizzaw din il-problema, kif nistgħu waqqaf il-persuni milli vjaġġaw? Ma nistax nippermettu l persuni li jipparċipaw f'gwerer u joqtlu l-ħaddieħor fi bnadi oħra l-istati membri edin eh, jaqblu dwar dan u eh, tini punt, Europol. Xinu l-esperienza ta'kom fil rigward ta' dawn il-ġellida? Umbat, l-iskambju ta' informazzjoni. Għanna ħafna informazzjoni iżda kif se nużaw id-data u kif tara, x'tib ta' problemi taraw li hemm fl-iskambju ta' data? Nistaw intejbu fil-flussi tad-data u skampi tad-data? Grazie għajt il-President. Mela, qabel ma Sur Wainwright u l wieġeb huwa minna liħġi hawnhekk biex itina l-istampa tal-istrateġija konċernata u differenti mill-li kiku ġijaw biex iwieġeb mistoqsijiet dwar il-ħidma tal-Europol u għalfejn tesisti kif t-opera, għala mux ġust leħ illi iwieġeb sadax il-mistoqsija diretti dwar il-raġunijiet ta' Europol u għala id-din teżisti, mux ġust leħ. Iżda, huwa Rob Wainwright wara kollox, allura se jiprofa jwieġeb għax ħut minn dan mistoqsijiet. Mela, jien se nerfa' responsabilità u se nilqalu xi ftit. Fassanna programm illi eh, forsi ma konsidrax illi se jkollkom mistoqsijiet bħal dan. Ċertament, intom se saqsu dwar l-Europol u dwar l-strategija brabta ma' terrorizmu, inevitabli din il-ħaġa. Pero, Rob, jittispieċini, għet kol koll eh, situazzjoni fejn il-ħin kontrina, la forsi tista tiħu l-punti għaw l-enin. Tinkweta xjan se kollok it-tweġiba għal-mistoqsija tijak, pero forsi tista tifoka fuq il-punti għaw l-enin dwar il-rwol ta' Europol. Iżda wanki forsi tkun tista tislet il-mistoqsijiet għaw l-enin u biex wara kollox insommu f'moħna li hawnhekk ridna biss nispjegaw ix-xenarju qabel ma nkomplu u allura nawguralek issa fi ġibiet tiegħu. Grazzi President Iva, ċertament jiena dejjem kuntent illi nwieġeb kull mistoqsija illi saret li hawnhekk illum iżda minħabba l-ħin jiena ċertament se nsegwi l-parir tal-President. Mela, se nislet xi ħames sitt punti komuni, definizzjoni ta' terrorizmu. Naħseb Iva, punt validissimu dan illi fuq livell Ewropew qegħdin ninsew dan il-punt. Naħdmu fuq sistema fejn kull stat membru jiddefinixxi terrorizmu skont il-leġislazzjoni nazzjonali u skont il-prassi nazzjonali. Per eżempju, fil-kuntest ta' dak li aħna nipproduċu fit-tisat, kif nistgħu niġġustifikaw dawn il-ċifri u figuri, iva nagħmlu hekk skont il-figuri ta' autorizzazzjoni li kull stat membru jagħti, mhux eh, mux aħna li aħna se nikkontestaw tali figuri, aħna mhux se nagħtu definizjoni komuni ta' terrorizmu li din il-ħagġa ma tesistix palissa, kif eh, xi wħud minnkom semmew. U signora Indfeld għandha raġun fis-sens li amplifikazzjonijiet dan wkoll f'termini ta' politika għalix nafu li terrorizmu u sigurta nazjonali u ma kwistjonijiet u għallura għandhom implikazzjoni ta' politika bekk għal dawk li għandu xaqsam drittijiet riservati għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea naqbel fuq dan iżda iva m'għandniex definizzjoni komuni, mhux jiena li sejjer noħloq definizzjoni komuni, forsi kummissjoni trid tqis jekk din hiex proposta li tista' ssir taħt strateġija tas-sigurtà interna u esterna. Le, aħna u kol għanna mandat mbagħad minn ħatana biex aħna naħdmu ma l-autoritajiet kompetenti tal-Stati membri u mill-ġdid ġusta għall stati membri li jiddividwaw xinu ma l-autoritajt kompetenti. Dawn jinkludi u kol servizzi ta' dwana u ta' migrazzjoni, eccetera ma naħdmux direzzjament ma l-Aġenzija ta' Intelligence, iżda naħdmu ma' atturi ta' kontra eh, terrorizmu għaliex dan jgħatat il-mandat tagħna għaliex mhux biss l-Aġenziji tal-Intelligence iżda l u wkoll jaħdmu kontra terrorizmu mhux neċessarjament fuq mod tant dirett fiġbir ta' intelligence iżda biex jagħmlu prevenzjoni eh, ta' attakki jew biex jaħdmu wara attakki u allura aħna għandna kuntatti sħaħ eh, biex bekk kollox jimxi kif suppost. Issa, l-encryption ma nafx eh, eh, ma nafx ikkonx qed tirreferi għalija. Naqbel, ma nix namlu proibizzjoni tal-encryption huwa parti essenzjali ta' kif l-internet jaħdem b'mod bla periklu iżda bħal partijiet oħra tal- tal-ħajja tagħna tal-internet naraw li hemm mezzi kif eh, jkun hemm elementi vulnerabbli li mbagħad jiġu sfruttati dawk intenzjoniet zina. U għallura kif nistaw nizbu bilanċ biex ikonna s-sigurta u l-privatezza. U dan huwa diffiċli biex nagħmlu dan fil-ambjent ta' internet għaliex hemm diversi kwistjonijiet ta' sikurezza involuti iżda mbagħad hemm l-element ta' privatezza. Iżda ċertament m'għandniex ikollna proibizzjoni fuq l-encryption. Aħna naħdmu mill-qrib mal-industrija biex bekk naċċertaw illi jista' jkollna l-arranġamenti meħtieġa biex inħarsu lilna nfusna eh, fuq l-internet u anke biex dejjem inħarsu privatezza. Issa, it-traffikar tal-bnedmin brabta mal-ġelida barranin. Iva, punt li ħassib ħsibna ħafna. Anki frigwar tal-Libja, iżda wkoll dwar rotot ewlenin lejn l-Ewropa kif dawn jistgħu sfruttati mill-Istat Islamiku, aħna għandna programm ġdid ta' kontra traffikar tal-bnedmin, program ta' kontra l-immigrazzjoni legali foka fuq is-sitwazzjoni fil-Mediterran, il-Joint Operational Team Mare, u dana u kol sejor bot mal tentativi ta' terroristi li jisfruttaw tal situazzjonijiet. Palissa għanna madwar 50 uffiċjal li qed jaħdmu kontra terrorizmu fid-daw tal-attakki tal-anlaħħar jiena ngħid li dawn mux bizzejiet u naraf ukoll il-punti li smajna kemm il-darba u anki fil-Kunsil nisma illi memx eh, bizzejiet finanzjamenti disponibli u għallura hija kwistjoni ta' prioritajiet. Kif naraw illi it-totalità tal-isforzi tagħna f'dan il-qasam ikunu effiċenti kemm jista' jkun. Iżda jiena mnagħti ngħid illi baktar investiment fil azzjonijiet ta' koordinazzjoni f'entità pal Europol toħlo u kol effiċenza ottima u li u bekk u namlu streamlining tal-proċess interni tagħna biex noħolqu ċentru ġdid dedikat għabbasi ta' dak li għandna bħalissa nintegraw kompetenzi ġodda li ta' inna tajna biex noħolqu kapaċitajiet biex namlu monitoraċ tal-użu eh, ta' terroristi għal dak nxaqsam l-internet. Umbagħad irridu wkoll nifukaw fuq kif nistgħu nifmu aħjar kif it-terroristi qegħdin jisruttaw il-medja soċjali. Neħtieġu aktar esperjenza, aktar professjonisti min-naħa tal-istati membri, aktar risorsi u din hija xi ħaġa li tiġi t mill-Parlament u l-kumplament tal autorita paċitarja. In-numru ta' ġelida barranin il-kollega tana għalet jaqbżu 6.000, l-istima tana u ma madwar ta' 5.000-6.000, pero għabbażi ta' l-istimi nazjonali ta' dak il-kas u għabbażi ta' l-fema ta' l-intelligence xaktarx li dak nur, pero maħnix ċerti, ma nafux għalix l-Europol mandomx l-istampa sħiħa u dan għalix aħna għatmannix għet nirċivu l-informazzjoni relevanti l-istati membri kolla. Il-situazzjoni edda titjib, pero xorta wahda maħnix pozizjoni fejn nilħu l-aspettativi tagħna u tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill biex ikonna l-aħjar tweġiba possibbli fost l-Unjoni Ewropea. Aħna din nippruvaw inwieġbu għal fatturi billi nżidu l-arranġamenti ta' fiduċja u ta' sigurta anki tal units ta', ta kontraterrorizmu u aħna t nippruvaw nuħol u ċentru ta' kontra terrorizmu aktar affidabli, aktar ċar, aktar preċis. Is-sur Albert kellem dwar il-finanzjament anki b'mod aktar wieseb, ġifri finanzjament leġittimu, dan huwa punt ferm importanti għaliex aħna rajna li aktar ma nagħmlu flus disponibbli biex nifinanzjaw eh, attivitajiet operattivi, aħna nikzbu aktar impen minnaħal tal-awtoritajiet tal-pulizija x'għandna l-opportunità li nagħtuhom eh, flus. U ovvjament għaliex u aktar effettiv sabiex nassikuraw li kolna riżultati aktar konkreti fuq sma ta' priorità ta' politika u jkolli nifra bid-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel finanzjament eh, disponibbli 7 miljun euro f'din is-sena finanzjarja u sena li jmissa biex l ewropol tkun tista' tuża dawn il-finanzi biex tippromuovi attivitajiet operattivi fil-ċiklu ta' politika da ma jinkludux terrorizmu però qed joħloq xejra għal dak li aħna nkun nistgħu insegu fil-ġejjin u naraw li jkun hemm impatt aktar operattiv fil-oqsma li verament huma importanti u għal-qalbna. Jien naħseb li jiena tkellimt fuq il-punti prinċipali jekk jiena insejt nitkellem fuq ċertu elementi oħra, skużawni ma minħabba il-ħin jiena jkolli niqaf hawnhekk u ovvjament jiena nista' nitkellem ma kull persuna tixtieq tkellimni fuq livell bilaterali forsi wara sessjoni. Grazzi tassew, grazzi tassew sur Rob. Aħna konna mafusin bil-ħin u fil-fat <laughs> waqajna l-ura mis-sessjoni li jmiss, unni fil-fat nitlob li s-sinjura Solongo biex iżon fil-qosor Iva bla dubju sur President jina bazikament eh, fimt mistoqsija wahda li kelli nindirizza, x'namlu eżattament, aħna l-kol nifmu l-operazzjonijiet ta' terrorizmu mhux marbuti biss mal-Unjoni Ewropea, dawk li jirreklutaw, jorganizzaw, jiffinanzjaw attivitajiet terroristiċi fl-Ewropa mhumiex neċessarjament qegħdin bil-qeda fl-Unjoni Ewropea biex jorganizzaw daw l-azzjonijiet terroristi mhumiex eh, konfinati għall-Unjoni Ewropea huma jinsabu madwar id-dinja u għalhekk l-Unjoni Ewropea bħala xaġa sħiħa kif ukoll l-Istati membri kienu qed jappoġġaw ix-xogħol tagħna fuq livell globali. U kif tistgħu timmaġinaw l-aktar qosma prinċipali eh, u nsibu għom, il-terroristi nsibu għom fuħet mill-aktar pajzi operativi fejn programmi anki per eżempju fin-Naġirja, fil-reġin tas Sahel, u reċentament aħna konna t-niprovdu kol taħriġ fil-Libja, kif ukoll fil-Jemen. Aħna però kellna nisospendu daw l-aħħar programmi Tunezija, l-Marok, l-Afganistan, eh, kienem jina zort il-Pakistan kemm il-darba u għamilt taħriġ anki ħedim fil-Indonezja, fil-Filippini. Dak li qed nagħmlu konna t nefass l leġizlazzjoni marbuta mal terrorizmu li hija marbuta mal-istat ta' dritt u l-livelli ta' drittijiet tal-bniedem. Nipruvaw nifestikaw, nipruvaw resqu l-qorti dawk li huma eh, ħatja u qed nipruvaw ukoll natuhom għodda għal kooperazzjoni internazzjonali b'inklużjoni għalihom biex jikkooperaw flimkien mal-Unjoni Ewropea, l-istati membri relevanti, autoritajt kompetenti u anki jamlu skambju ta' informazzjoni sabiex bekk ikunu jistgħu jikkolabraw ma' xulxin u mbagħad anki eh, anki meta nqisu l-każijiet kriminali li networks Ninsibu eh, fil-reġjun ta' Saħel fejn per eżempju l-avukati jew dawk li jaħdmu fil-ġustizja jkunu jistgħu miskambi ta' informazzjoni fuq każijiet li jkunu għaddejjin bl-inklużjoni ta' każijiet terroristiċi u dawn in-networks esistenti jkunu jistgħu jiġu marbuta ma' l-networks oħra fl-Unjoni Ewropea fuq każijiet differenti dak li nagħmlu aħna u nittamaw li dak li qed nagħmlu aħna jaħsat riżultati u bat ir-rapporti tagħni juru li aħna tinkunu tajnu għal dawn il-pajjiżi grazzi tassew. Grazzi tassew l mistiedna tagħna napprezzaw ferm il-preżenza tagħkom fostna u aħna bladu dubi se nerġgħu naraw ir-Rob Rainwright eh, fostna mill-ġdid. Grazzi żis kollegi naf li ntom għandkom mistoqsi ta'ktar wiesa u kontu disciplinati wkoll kol eh, u l-qajtu tweġibit aktar osra sa nitlob il-kollegi ta' sessjoni li jmiss biex jitilaw għanfu u nkunu nistaw niddiskutu il-punt li jmiss fuq l-agenda. Mela, l-ewwel kellim ser ikun Peter Newman li huwa direttur taċ ċentru internazzjonali għall istituzzju ta' radikalizzazzjoni ser nibdew mal-armalajr, sippruvaw eh, nikbżbu daqsxejn aktar ħin. Nigodan jew naqra iktar ħin. Għadbed. colleagues were going to... Eżis kollegi mela nistaw nibdew. Et nara ħafna soċjalizzazzjoni għaddej fil kamera Peter huwa id-direttura l-ċentru internazjonali l-istudju tal radikalizzazzjoni. Ser namlu l użewċ mistoqsijiet dak li nistaw namlu biex nevitaw radikalizzazzjoni u nelbu radikalizzazzjoni. U għalek nat il-kelma lil eh, Sir Newman. Grazzi tassew. President, Signori, Jina jisimni Peter Newman, jina direttur ta' ċentru internazjonali l-istudju ta' radikalizzazzjoni, jina u kol professur ta' studju sigurta fil-Università ta' King's College f'Londra. Napprezza l-opportunità li tajtuni biex nitkellem illum dwar it tedira ta' terrorizmu. Iċ-ċentru tiegħi kien interessat fil-konflitt fis-Sirja, f'ISIS, u anki il-ġerida barranin tal-ġihad għal dawn ħar sentejn aħna grati ħafna lejn il-Kanada u il-Kanada u l-Sigurta Pubblika li huwa ċentru ta' riċerka, pero jina mhux qed rapprezenta il-perspettivi tagħhom. Bħala riżultat ta' riċerka ta' aħna nafu li ħafna min-nies li ġew radikalizzati u ma mal-Istat Iżlamiku aħna ssibna wkoll 700 persuna ġewwa fuq Facebook, Twitter, Instagram u Tumblr dew huma pjattaformi ta' social media fejn huma qed jimpustaw aħbarijiet u aġġornamenti fuq kol kummenti u stampi Aħna tkellimna ma' bosta minnhom matul xhur twal u ltqajna wkoll ma' faċilitaturi, trasportaturi, xejjik u anki l-ġelida nfushom fuq il-post mill-bliet fejn huma telqu lejn is-Sirja. Ġifieri aħna għandna stampa komprensiva ta' din il-popolazzjoni u tedida li qed imponu aħna għatma konna allarmisti, ġifri għatma konna nqoddu nitolbu għallajnuna meta ma kellniġ bżonna, pero dak li għetnajdilkom u li bħalissa eh, aħna għedin fi stadju perikolus. Erba snin ilu aħna ħsibna li il-konflitt tal-ġihad kien ser jintem il-rebija arbija kienet titlop il-paċi u demokrazija u zama bin Laden miet u l-tmexxija tiegħu ġiet eliminata. 10 snin wara 9-11 bosta nies erba' snin ilu kienu lesti li jidawru l-paġna, però aħna ndunajna li il sitwazzjoni l-lum miġdik li, is-sitwazzjoni għar. U din ġeja mhux minn direzzjoni waħda minn mitlet direzzjonijiet. L-ewwel qed għandna ġili da barranin. Ftit xur xhur ilu, ftit ġimat ilu l-ċentru tiegħi pubblika stima ġdida, ċfri u qed juri li n-numru ta' nies li marru s-Sirja u l-Iraq zdiet għal 20,000 ġej minn design pajis u l-maġġoranza tagħhom huma mill-van nofsani, però kwart minnhom ġejjin mill-Ewropa tal-Punent u anke minn pajjiżi tal-Punent. Aħna nafu l-istorja tagħhom, nafu li m'hemmx storja waħda biss, hemm bosta minnhom. Uħut minnhom huma aqlin, umli, fil-waqt li oħrajn mhumiex oħrajn ġejjin minn eh, situazzjoni diffiċli, però oħrajn kellhom prospetti eh, tajbin ħafna jekk iku baqgħu fil-pajjiż tagħhom, uħud minnhom ġew imġela meta raw is-sofferenza umanitarja tal-poplu Sirjan, oħrajn kienu rridu l-avventura fil-waqt li oħrajn ma ġenwament impenjati għal proġett totalitarju tal-grupp li jissejjaħ is ISIL. U minħabba l-fat li l-personalitajiet, sfondi, motivazzjonijiet u l-esperjenzi tagħhom fis-Sirja u l-raw matan differenti, il-persuni li jibqgħu ħajjin u jerġgħu forsi jiġu lura fl-Unjoni Ewropea għal pajjiżi tagħna jistgħu jimponu sfidi differenti fuqna. Uħut minnhom ser ikunu verament uh, eh, dizilluzi, mux se jkunu jistaw jirġaw jiġu integrati fis soċjetà oħrajn, ser ikunu verament disturbati mentalment u ser ikollhom bżonn appoġġ psikoloġiku aktar minn xejn aktar u oħrajn ser ikunu verament perikolużi uħut minnhom ser jiġu lura bi taħriġ militari, esperjenzi, raptit globali, oħrajn ħajkunu verament ġew eh, eh, ma jħossu xejn aktar u ser joħol u komplotti kontra l-pajizi ta' stess jispiraw il-ħatti u ser ikunu l-mexxejja futura tal-moviment tal tagħhom. Ħafna attenzjoni ta' fuq il-ġelida barranin, però it-tedida imminenti kif qal is-Sur Wainwright mhux ġeja minnhom imma ġejja minn dawk li appoġġaw l-Istat Islamiku. dan huwa l-tieni kumment. Kanna nħarsu li l attekki kollha li saħħew minn Settembru ta' dik sena li għaddit sissa fotowa f'Sidni l-attakki tal ġewwa Pariġi f'Kopenhagen. Dawn kienu kollha ġihadisti entużjasti li jappoġġaw l-Istat Iżlamiku, però ħadd minnhom ma kien vjaġġa is-Sirja. Din hija xi ħaġa li aħna osservajna kullimkien. Ix-xejra hija simili kullimkien. Il-ġidda barranin kważi kważi fil-każijiet kollha u ma' gruppi marbuta fl-imkien li kienu diġeja xurxin qabel il-konflitt u radikalizzaw ruħom mod kollettiv fil-waqt li oħrajn marru s-Sirja u oħrajn baqaw fil-punent. F'kważi f'kull pajjiż Ewropew dan kien il-każ għandkom għandek gruppi ġewwa Brighton, Cardiff, Portsmouth, Vilvoord, Mechlen, Antwerp, Dinslaken, Wolfsburg. Sa settembru sena li għaddiet, dawk li kienu baqaw f'darhom kellhom żewġ għażliet jagħmlu, jew imorru is-Sirja jisibu tagħhom għas-sir jew inkella jibqgħu lura f'pajjiżhom u jappoġġaw il-ġelli da permezz ta' provvisti jew flus. Minn ċettembru l però kellhom għażla oħra li jibdew jinidu attakki fil-punent. Minn settembru l hawn Abu Muhammad al-Adani għamel ħabbar eh, għamel aħbar importanti biex joqtol Amerikan jew Ewropew. U fil-fatt aħna dak li rajna u fil-fatt rajna wkoll li fil-meda qasira ta' żmien x'aktar ser ikun hemm eh, attakki mhux mill-ġejda barranin imma minn dawk il-persuni li appoġġaw l-Istat Iżlamiku. It-tielet u l-aħħar element li qed naraw jemerġi hija l-kompetizzjoni bejn l-Istat Iżlamiku u l-Al-Qaida. Al-Qaida du jeżisti ovvjament tilfu ħafna mill-momentum tagħhom bosta oqs maħna rajna li dan il-momentum taħmet je, pero il-gruppi affiljati tal-Al-Qaeda ron fost l-aktar b'saħħithom, l-aktar professjonali u l-aktar proattivi fid-dinja. U mhux biss fil-Jemen fejn hemmhekk diġà reġaw sabu mod fejn jistgħu jkomplu jiżdiedu u ma jridu jkomplu jagħmlu attakki fil-ponent biex għaw juru li għadhom ħajjin għandhom il-kapacità, għandhom in-nies, għandhom l-expertise u anki determinati li jagħmlu jieħdu pożizzjoni. Sabiex nikkonkludi. F'dawn l-aħħar snin jitkellint ma' ħafna aġenzji ta' intelligence infurzar ta' liġi madwar l-Ewropa. U kull persuna għalf li li huma għandhom il-kapaċità sħiħa u l-numru ta' każijiet li qed jindirizzaw qatt bħalu u qed iħossu li l li huma jridu jagħmlu dwar min u perikolus u dak li mhux perikolis, perikolus u li min għandhom josservaw, li m'għandhomx josservaw u fuq min għandhom jaħlu r Dawn l qed isiru aktar ma jeddiż minn aktar diffiċli. U għalek hemm tliet modi kif wieħed jista' jindirizza din il-kwistjoni. L-ewwel waħda billi noħolqu seta' ġodda l-Aġenziji ta' Sigurtà u aħna rajna dan isseħ bosta stati membri f'dawn l-aħħar snin. Però dawn waqt li fil-waqt li daw is-setat huma utli oħra mhumiex neċessarji u dan jista' jkollu impatt dak li jista' jitqis marġinali. It-tieni ned biex nindirizzaw it-teddida u li b'mod responsabbli inżidu id-daqs tal-Aġenziji ta' Sigurtà sabiex bekk ikunu jistgħu jagħmlu għażliet aħjar jilħu konklużjoni taktar malajr u anki ikunu jistgħu jarrestaw lin-nies mingħajr dewmien u jiena personalment għandi ħafna simpatija għal dan l-approċ partikolari, pero ovvjament hemm tielet mod kif aħna nistgħu nidrizzaw din it-teddida. U dan u li nassiguraw li l-Aġenzija ta' Sigurtà jkollhom ftit nies u hawnhekk qed nitkellmu fuq id-deregalizzazzjoni u l-prevenzjoni ċertu pajjiżi għandhom ħafna programmi ta' diregalizzazzjoni u ta' prevenzjoni, però hemm ukoll stati membri li m'għandhom l-ebda kapaċità f'dan il-qasam li m'għandhomx strategji ta' prevenzjoni jew inkella approċ koordinat il-fema tiegħi li dan il-ħsieb dan l-aspett għandu jinbidel. M'hemm xan inqogħdu nitkellmu fuq programmi speċifiċi u l-aħjar prassi jekk gvernijiet lanqas għandhom strateġija u flus biex jħalsu għal din l-istrateġija naf l-setat tal-Unjoni Ewropea huma limitati f'dan il-qasam, però fl-opinjoni tiegħi l-Unjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew u l-membri tagħha għandhom jħarsu li l-istati membri u jitolbhom biex jifasslu strateġi ta' prevenzjoni bħala punta tluq sabiex umbat ikun hemm approċ aktar integrat effettiv dan il-qasam. Grazzi. Thank you very much, uh, Peter. Bang on. Grazzi ħafna. Peter, anka tal-izamejt mal-ħin. Issa, nandi l-kelma l-Francesco Ragazzi u Didier Bigo li ser jamlu prezentazzjoni fuq uh, il-prevenzjoni u l-ġlida kontra radikalizzazzjoni ta' zaza. Jek iġobkom, tistaw titkelmu u provaw zomu mal-ħin. Grazzi, Sur President, jiena ser nipprezenta l-ewwel eh, nofs ta' din il-preżentazzjoni. Mela, fil-fatt aħna milna studju bej erba persuni, s-sur Biko, l-insab eh, s-sinjura Bonelli, eh, s-sur Bonelli, s-sur Gite u jina stess. Di mux liktar slide importanti, u vera. Iva miex liktar slide importanti, pero xtaqt nati kreditu lil dawk li parteċipaw. Għalek, l-għalet irridu biex nwieġbu għal mistoqsija tal-ġlieda kontra radikalizzazzjoni ta' zaza, irridu nifmu kif taħdem ir-radikalizzazzjoni. Fil-fatt, hemm tliet modelli. L-iktar komuni huma l-ewwel tnejn, il-modell psikoloġiku li qis idjufijiet tal-persuna u dan ġeneralment ikun akkompanjat minn fejm ieħor illi huwa eh, fokalizzat fuq il-peer pressure u l-ideoloġija. Però hemm punt li spiss jitħalla minn eh, barra mix-xena u dan huwa l-mudell eh, politiku partikolarment il- l-istituzzjonijiet illi jisħu fuq uh, il- uh, punti ta' djufija ta' dawn il- il-żaza. Jiġifieri l-perċezzjoni illi l-awtoritajiet pubbliċi qed jaħdmu b'mod ġust. L-idea prinċipali illi toħroġ minn dan it-tielet punt hija puntu l-idea illi il-violenza politika teżisti minħabba escalation fil-violenza. Fil per eżempju, il-kas ta' Plati Sunday ġewwa l-Irlanda il juri kif sovra reazzjoni jista' jkollha l-effett fuq iċ-ċittadini. Dawn kollha jitolbu illi jiġu indirizzati. Sajd li jmiss. Ħafna eh, esperti, studjużi isu il-fatturi l-aktar prinċipali għaw aktar nisqu fuq il-fatturi soċjali u psikoloġiċi fit tlet oqsma l-ewwel fil-qasam ġudizzjarju u għawek rridu nisqu fuq il-periodu ta' detenzjoni, uh, periodu ta' 14 ġurnata f'xi pajjiżi parreni unit, it-tieni l-użu ta' eh, intelligence fi proċessi partikolarment uh, li jaħdmu fil-qasam tal-dritt ta' difiża U t-telet punt huwa illi huwa dak ta' politiki u programmi ta' preventivi. Raba punt huwa l-monitoraġġ tal-internet. Madana kollu ħafna mit attività kontra terrorizmu isseħ l-in mill-monitoraċ tal-attività ġudizzjarja. Per eżempju, dak li jiġri fit-toro eh, ta' kuljum eh, U fil-waqt illi ir-Renju Unit tat eżempju ta' kif tista' tnaqqas l-impatt ta' tip ta' din it-tip ta' seta eh, xorta waħda eh, dan din hija problema f'diversi stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk hemm ukoll tielet punt eh, u jew tielet grupp ta' politika illi spiss jitqisu bħala iktar inqas b'saħħithom. U nistgħu nistaw għal slajd li jmiss. Mela, xin isu il-ġlida kontra radikalizzazzjoni daqek daqshekk b'saħħitha, l-ekim soft counter radicalization. Eh, Għawek uh, itnejdu illi eh, ċerta uh, um, individwi li huma aktar suġġetti uh, li huma li huma aktar suġġetti għal din it-tip ta' radikalizzazzjoni. Fil-fatt li l-intenzjoni wara dawn tip ta' programmi li għadin kif semmejt eh, hija tajba, pożittiva ma dan kollu xorta hemm nuqqas ta' distinzjoni bejn jew kella firewall bejn il-ħidma tal-pulizija u l-ħidma soċjali, pereżempju fil-qasam tal-prevenzjoni tal-droga. Eh, Mek faċli tara illi min ikun qed jgħati eh, preskrizzjoni lill-utenti ta' droga mhux neċessarjament ikun il-persuna li jkun qed segwi l dik il-persuna. Għaliex allura l-affarijiet iridu jkunu differenti fil-qasam ta' terrorizmu. Għandek eh, odot ta' riabilitazzjoni, iżda fl-istess waqt dawn l-aġenziji jridu jipprovdu kol informazzjoni lill-aġenziji. Għalhekk fi klim ieħor biex nuża il-klim ta' Bernice Mellingen Buller ir-riskju ta' dawn il-programmi li joħolqu uh, atmosfera ta' vigilanza fejn il-social workers, l-allima stess, ikunu qed jaħdmu l-istess u ma stess mal l-aġenziji li prevenu din it-tip ta' terrorizmu. Barra minn hekk hemm ir-riskju wkoll ta', ta stigma. U fil-fatt ħafna mill- anzi hemm evidenza illi ħafna misħubijiet mal-komunitajiet qed jinbidlu jsiru operazzjonijiet ta' viġilanza. Per eżempju, il-każ li seħ Birmingham jista' jitfadaw fuq din il-possibilità. L-aħħar punt fuq dan l-aspett, il-problema tal- tal-fat li qed nillimitaw l-espressjoni politika u diversità. Bil-fatt diversi pjattaformi qed jużaw ċiftit eh, rappresentanti eh, mażula musulmana u għalek et eh, nillimitaw l-ispazji politiċi. Nishtiq ukoll nżid xi punti illi aħna ġena mitluba sabiex nikkommentaw fuqhom, l-ekim sejħa il-kwistjoni tal-ġellida barranin mhux ser nont nidħol wisq fid-dettall diġa eh, jena tajna stampa ta' situazzjoni, pero l-aħħar attakki violenti u rewna illi dawk illi jamlu dawn l-atti huma marufa mill-autoritajiet. Jiġifieri l-idea mhijiex illi nsibu eh, persuni radikali ġodda, iżda li nimmiraw dawk li diġa nafu bijom. Is-soluzzjonijiet bħal per eżempju il-fatt li jkunem il-bit sistematiku eh, ta' ta' ċerta individwi jista' iwassal illi ċerta persuni li għandhom bżon ta' reintegrazzjoni ma fil-fat ma jġux reintegrati fis soċjetà Issa rigward il-radikalizzazzjoni online hemm evidenza rigward it-tip ta' attività li tiġri pereżempju minn Twitter u minn Facebook. Madana kollu memx bizzejet informazzjoni empirika fuq il-possibilità li dawn il-networks soċali u pjattaformi illi jirradik kalizzaw lil dawn l-individwi. jekk inħarsu lej xenza soċjali naraw illi l-interazzjoni which eh, which minn persuna l persuna hija aktar importanti u hija aktar prinċipali. U għalek huwa diffiċli ħafna għal wieħed jimmaġina illi l-attività online hija fil-fatt il-kawża ta' dan il-fenomenu. M'għandniex bizzejet data u uh, figuri fuq uh, eh, il-produzzjoni ta' ċerta siti online, pero nafu li dan dinja dita għal libertà tal-kelma u l-libertà tal-użu ta' l-internet. U dan għadu kif saqfu u issur sinjen sidjaġ. Issa l-aħar punt li tlabtuna nikkommentaw dwaru il radikalizzazzjoni fil- fil-ħabsijiet. Attualment fi Franza 115 l-individwu jinsabu radikalizzati minn uh, numru uh, numru ta' 68.000 persuna. Uh, L-istess fir-Renju Unit, il-persuni illi huma uh, perikolużi rappresentaw percentaċ ta' 0.37 3-7% ġifir il-percentaċ u għazar ħafna. Ovvjament, e, kondizjonijiet fil-ħabs li huma negattivi jistgħu komplu jsaħħu radikalizzazzjoni, mhux ser noqgħod nidħol fuq jekk aħjar li dawn ikunu iżolati minn xulx iżolati jew inkella miżmuma flimkien. Però e, ikun hemm ċerta problemi marbuta ma' drittijiet ta' dawn it-tip ta' e, ta' daw tip ta' persuni miżmuma fil-ħabs. L-aħar punt nistaw nejdu illi il-punt tal-lekim sejħ firewalling u il-riabilitazzjoni ta' dawn il-ħabsin u il-repressjoni jridu jiġu eh, separati minn xulxin. Issa naddil kelma l issur Eh, Biko il-kollega tiegħi Didier. fil fatt jiena ser inżom fil-qosor. Mela, eh, xinu eh, xikun qed x'ma jkunx qed jingħata importanza meta nitkellmu fuq ir-radikalizzazzjoni. Kunu qed nitkellmu fuq il ġihad mingħajr ma nagħmlu referenza diretta għalihom. Meta nitkellmu fuq autoradikalizzazzjoni u radikalizzazzjoni online, il-min inkunu qed insiktu. Eh, ma kunux qed narfu il-dik li hija l-anarkija. Meta tagħmel radikalizzazzjoni fi grupp żgħir u titkellem eh, pal eh, fi grupp żgħir li tkun qed siket huwa appuntu illi ikun hemm paradoss. Meta titkellem dwar l-atturi bħala atturi reliġjużi ma tkunx qed tifhem x'inhuma il- eh, il-kallima. nitlobkom li tużaw klim bħal per eżempju eh, vokazzjonali, jew nkella kellima li tkellmu fissem gruppi kbar. Spiss dawn il-gruppi kollha jitkellmu bħalli kiku illi memx lebda uh, terrorizmu ideoloġiku. Għandek gruppi illi ta' pars qed jitkellmu fis-sem da dan il-grupp. Jekk ma nifmux dan il-punt ma kunx nistgħu nifmu lanqas il-fenomenu. Xem bżon li jissir għalek? Ovjament, rridu nifmu u nerġaw niskopru mill-ġdid l-approċċ li rridu nieħdu. U ma jaħdmu f'kuntest fejn ikun hemm escalation u de-escalation. Rridu nifmu dan uh, u nifmu illi meta kien hemm persuni li uh, ma ġewx mismuha dan sar minħabba li kien hemm nuqqas taqbil bejn l-affarijiet uh, barranin f'dak il-pajjiż u il- Għalek rridu nifmu u sinċerament rridu nifmu li wara 10 snin ta' falliment fil-riċerka minnaħa tal-informatiċi u l-psikoloġija rridu appuntu nassumu approċ serju fejn nistaw nużaw lodot li għanna dispozizjoni tagħna u nifmu l-kwistjoni ta' radikalizzazzjoni li qatt ma tista' tkun kwistjoni politika, trid tkun diskussjoni politika illi hija korrelata mal-mistoqsija tal-konflitt in ġenerali fis-soċjetà. U nikonkludi bi tliet rakkomandazzjonijiet. L-ewwel waħda Waħda, eh, li fil-fat iridu namlu valutazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet fundamentali Eh, u irridu eh, eh, irridu nevitaw illi naqaw fi sbalji f'ċerta sbalji. It-tieni rakkomandazzjoni hija illi rridu nagħmlu fireballing ta' riabilitazzjoni. U l-aħħar punt illi inwessaw il-definizzjoni li naħdmu biha, il-definizzjoni ta' radikalizzazzjoni ġifiri. U neliminaw jekk irrid. nifmu illi l kelma radikalizzazzjoni hija tikketta mhux kunċett. Grazzi ħafna. Now go straight to Mohammed Mohammed Ajaw issa jmiss il-kap tal-kappilani musulmani fil-ħabsijiet tan netherlands u anki professor assoċjat fl-Università Hilsa ta' Amsterdam, jekk joġbok. Grazzi ħafna, President, Sinjuri. Grazzi għal din l-istedina. Jina sejjer nifoka il-prezentazzjoni tiegħi fuq l-esperjenza tiegħi u l-viżjoni tiegħi meta niġu għal prevenzjoni tar radikalizzazzjoni Minix espert dwar il-ġihad iżda nista' ngħidilkom dwar l-esperjenza tiegħi bħala teoloġiku u anki bħala persuna li jaħdem f'dan il-qasam. jina u koll naħdem fl-Università ta' Amsterdam u naħdem u koll fil-komunità musulmana fl-Olanda. Mela, kif inqis dan il-fenomenu jiena? Intom semmejtu li dan huwa fenomenu kumpless ħafna li rrid jitqies minn diversi perspettivi. Kif ukoll kien hemm referenza għal punti illi ukoll huma il-pedament tas-sitwazzjoni Jina se nifoka fuq approċċi possibbli u anke niddiskuti xi fatturi possibbli ta' bażi. Umbagħad fl-aħħar nipproponi xi azzjonijiet possibbli biex niġġieldu tali fenomenu. Mela, fost il-fatturi ta' bażi insibu il-mod kif l-element reliġjuż tal-immigranti musulmani ġi meqjus fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar 20 ta' snin. Għaliex ovvjament dan sa ċertu punt kellu impatt fuq l-integrazzjoni tal-Musulmani. L-iżvilupp ta' l-Islam tħalla rieħu. Kien hemm wisftit attenzjoni ingħatat għad-direzzjoni li l-Islam trid tieħu fl-Ewropa. U r-riżultat huwa l-emerġenza, l-anzi, situazzjoni fejn għanna distak kbir. Forsi li ma tkunx tant ħaġa ideali għal kontinent Ewropew, ġifiri tista' kbir reliġjuż fit-termini ta' tradizzjonijiet. Dawn huma tradizzjonijiet li fil-biċċa kbira huma ġejjin mill-vant nofsani. U kien hemm ukoll appoġġ tal-medja u infrastruttura oħra wkoll għal ċentri musulmani fl-Ewropa. Dawn it-tradizzjonijiet issa għal xiren ta' snin taw kontribut għal indottrinazzjoni tal-musulmani. Tana wassal għal ħafna musulmani li aktar u aktar jistaw ikollhom tendenzi għal radikalizzazzjoni. Il-komunitajiet islamiċi ma setawx joffru argumenti kontra din id-dottrina u allura ħafna drabi ma stmawx l-importanza ta' tali raġunamenti. U kien hemm nuqqas ta' strateġija li ġiet sviluppata fil-komunitajiet musulmani biex jaħdmu lejn reliġjon musulman bid-diversità kollha tiegħu li jinkludi wkoll l-aspett ortodoss li kien ukoll imbagħad isib postu fil-pajjiżi fejn dawn il-persuni kienu marru joqogħdu. Il-fatt illi il reġjon Musulman ġi radikalizzat dawn l-aħħar snin mhijiex xi ħaġa illi waqgħet mismewit Din hija xi ħaġa riżultat ta' dak li ilu għaddej għal diversi snin dana fil-xenarju reliġjuż islamiku fl-Ewropa. U allura x'jeħtieġ li nagħmlu issa? Il-punt ta' tluq għandu jkun illi il-reliġjon musulman huwa tal-Ewropa. Għanna musulmani li jiva nejxu fl-Ewropa, allura il-reliġjon musulman hija xi ħaġa li apparti mill europa L-Islam għandu livell għoli ta' responsabilta. L-ideoloġija radikali islamika mandiċ tkun xi ħaġa attraenti. Minn barra dan hemm il-bżonn illi nkomplu impoġġu teoloġija musulmana f'kuntest illi torbot mal-kuntest Ewropew. F'dan il-waqt, neħtieġu illi ikonna viżjoni ta' kuntest ta' teoloġija Iżlamika biex bekk dejjem ikun hemm kif edna il-kuntest Ewropew. Fl-istess waqt, l-Islam bħala reliġjon huwa kwistjoni wis kbira u sensittiva madwar id-dinja kollha. F'ħafna pajjiżi Musulmani, l-autoritajiet infushom għandhom jerġaw jibnu mill-ġdid xenarju reliġjuż Iżlamiku biex ikun hemm amministrazzjoni aħjar u biex ikun hemm iżolament u ġlieda kontra ir-radikalizzazzjoni bħalma sar diversi pajjiżi għal Tunizija per eżempju f'dawn l-aħħar snin. Dawn il-pajjiżi interventi rigorużi saru mill-Ministeri għal affarijiet reliġjużi. Il-pajjiżi Ewropej ma jistax jippermettu tal-interventi għaliex fil-pajjiżi Ewropej hemm separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat Iżda, li jistaw jagħmlu l-gvernijiet Ewropej huwa illi jitolbu l-komunitajiet Iżlamiċi biex jieħdu responsabilità storika u biex jeqirdu ir-radikalizzazzjoni u jiżviluppaw pjanijiet għal dan għal dan il an Il-gvernijiet fl-istati membri Ewropej għandhom xi strumenti li jistaw jenuhom Eżempju jista' jkun illi ikun hemm finanzjament minn pajjiżi oħra. Il-Musulmani qed jiġu jifmu illi jridu jiffinanzjaw il-komunitajiet ta' fidi tagħhom u mhux ikunu dependenti fuq qotjiż minn barra dawk li ħalsu wara kollox għandhom deċiżjoni importanti mbagħad xi tolbu. U allura mbagħad għandna jkollna faċilitazzjoni ta' infrastruttura intellettwali biex ikun hemm żvilupp ta' teoloġija kontestwali Iżlamika. Dan huwa minnu fil-qasam tal-edukazzjoni. Per eżempju, ikkonsidraw inizjattivi bħal per eżempju taħriġ teoloġiku iżlamiku palma għanna fil-Università ta' Viju f'Amsterdam amsterdam fl-2006. kena xaġa simili u kol fil-Belġu. Tali inizjattivi huma essenzjali biex ikun hemm qafas teoloġiku Islamiku Ewropew u anki biex ikun hemm żvilupp fil-teoloġija Islamika f'kuntest. Jiena xtaqt nagħlaq billi nirreferi l-esperjenzi tiegħi fis-sistema fis-sistemi korrettivi. Faċilità ta' faċilità korrettiva u koll jilqaw persuni involuti fatti terroristiċi u prevenzjoni u ġdida kontra radikalizzazzjoni hija parti mill sistema amministrattiva ta' sistema korrettiva u l-amministrazzjoni ta' reliġjon f'dan il-qasam. U xtaqt nirreferi għal dak li l-Olanda qiegħda tagħmel f'dana kollu. Jina nemmen illi fl-Olanda għandna sistema sensittiva għall-aħħar u parti minn din is-sistema attwali tħares id-drittijiet tad-detenuti għal libertà reliġjuża biex bekk ikollhom id-dritt għal libertà reliġjuża iżda fuq naħa l-oħra neħtieġu wkoll servizz organizzat ta' ħarsin spiritwali wkoll. Per eżempju, bħala parti minn din il-kura spiritwali, mill-2008 l-imam tal-facilità korrettiva hija parti għandu parti mis-sistema u joffri pariri leġużi lil persuni detenuti dawn jaħdmu ma timijiet illi jaħdmu f'dan il-qasam ma kollegi minn reliġjonijiet oħra, femijiet oħra u jirċivu kol aktar taħriġ matul il-karriri tagħhom apparti mill-edukazzjoni li huma rċevew l-università u jaħdmu kol bħala msieħba għad-diskussjoni u jagħtu l-pariri. U minħabba dan l-approċ, minħabba din il-kura spiritwali, nistaw naraw illi jista' jkollna prevenzjoni kontra ir-radikalizzazzjoni. Jina qed nispjega kif dana kollu jaħdem e, f'nota memuża mal prezentazzjoni tiegħi li jam sejħa il-modell Olandiż għal ġestjoni tal-reliġjożità fil-ħabsijiet bħala miżura preventiva għal radikalizzazzjoni. Naddu għal kellima li jmiss. Jekk joġbuk. Eh, Sima grazie. Eh, Kerja jisir, bueno, grazie tassew. Aħna smajna li m'hemmx definizzjoni ċara ta' terrorizmu u li għalhekk huwa diffiċli ferm biex qed jiddetermina preċiżament x'tip ta' rejat ta' terrorizmu dan ikun. Għalhekk forsi mod modest nista' li x'inhu terrorizmu meta inti pereżempju tispara li xi ħadd ras minn wara u ma jkun hemm għanijiet u jgħidu li hemm għanijiet politiċi li inti tpoġġi bomba ġo knisja jew ġo supermarket u toqtol eluf ta' nies pero wara kollox huwa terrorizmu per, li toqtol persuna waħda u li tkom toħloq terror fost oħrajn. U nixtin kun naf jekk qed isir biżejt f'termini ta' eh, politika ta' affarijiet barranin biex nelbu radikalizzazzjoni ta' individwi barra l-Unjoni Ewropea. U xinejdu dwar in-netwerk soċjali fejn mijiet ta' persuni huma lesti li eh, jispiraw l-nies oħra barra l-frontieri tagħna u xinajdu dawk in-nies li joqtlu l-Kristjani, żgħażagħ tfal. Aħna rajna dan reċentament fil-Kenja meta n-nies ġew it-tfal ġew separati skont jekk kinux Musulmani jew Kristjani. U għal ġelwom jaqraw anzi jgħidu blamment eh, ċertu li mill-Koran. Der li f'dawn l-aħħar snin kien hemm amministrazzjoni ħażina, amministrazzjoni żbaljata tal-mod kif aħna indirizzajna ir-reliġjon musulmana fl-Ewropa. Issa nixtieq insaqsik jekk għandix naċċettaw li dan huwa tort tagħna jew jekk hemm xi tip ta' soluzzjoni. Jew inkella jekk aħna rridux naċċettaw li dan huwa żball min-naħa tagħna. Wara kollox hemm dawn iż-żgħażagħ li qed jisofru. Jien naħseb li il-komunità Islamika tista' tagħmel ħafna aktar ukoll, u għalhekk nisma' dak li eh, intom tistgħu tagħmlu kontenta li smajt li intom tħossu li dinja responsabilità tagħkom ukoll. Is-Sinjura Cornelia Ernst. Grazzi tassew, grazzi mill-qalb, il eh, mistiedna kollha li jinsabu f'dan il-panel dak li inti għat verament jimmotivana, motivani ħafna biex nirrifletti dwar l-affarijiet, anki nħarż li l-affarijiet differenti. Inti għat eh, il-programmi ta' radikalizzazzjoni ma jeżistux f'bosta pajjiżi. Issa jina nkun interessata li nisma fuq li ma pajizi inti qed titkellem dwarhom għalfejn dawn il-pajjiżi m'għandhomx il-programmi kontra ta' deradikalizzazzjoni, x'inizjattivi hemm biex jimlew dan jagħmlu tarpal dan in-nuqqas. Għaliex dinja kwistjoni serji diffiċli meta nqisu li l-pajjiżi m'għandhom ġewwi ta' programmi. Tieni kwistjoni, responsabilità maqsuma, responsabilità tal-komunità musulmana u anki responsabilta tal-bqija tal-komunità, l-Komunità Ewropea kif tippermettu li nseħilek. L-approċċ Olandis kastik uman u anki it-talim ta' teoloġija musulmana fl-università. Dan huwa approċ interessanti, hemm eżempji simili f'pajjiżi oħra. Jien naħseb li huwa ferm importanti u eżempju ferm importanti u għalhekk jiena naħseb li dan jista' jkun approċ utli ħafna. Nistgħu forsi nestenduh hemm skambji bejn l-istati membri kif nistgħu nifirxu dak li inti fil-fat impenjat bħalissa fuqu. Issa nagħti l-kelma Lana Gomez. Jina nħoss li ferm interessanti li inti titkellmu naqbel ma' Sur Bigo li hija parti mill-verżjoni tal-istorja fejn eh, il-fat li nafaċċjaw l-istorja mhux biss fil-passat imma anki il-preżent Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-politika barranija u dwar il-politika interna tagħna, però mhix ħaġa stramba li aħna nitkellmux dwar is-sitwazzjoni ekonomika u l-opportunitajiet, il-opportunità xogħol, kemm kemm minn daw in-nies eh, u ġew identifikati radikali fil-ħabs jew barra l-ħabs li forsi għandu frustrazzjoni kontra s-soċjetà, issa jew bl-istorja u inkella bil-preżent minħabba nuqqas opportunitajiet. Jiena ġem il-Portugal hemm numru ta' żgħażagħ li issa qegħdin jiġġieldu eh, is-Sirja jew l-Iraq. Lanqas huma Musulmani, però kienu tfal ta' immigranti li ħassew verament li ġew trattati ħażin fil-komunitajiet tagħhom. U dan kollu għandu xieqsam għannu għasta opportunità l-ura kif nista waħna nindirizzaw ir-radikazzazzjoni u noħolqu programmi ta' dir-radikazzazzjoni u e, nindirizzaw il kwissjoni prinċipali sa' rigward ir rizorsi għal servizzi tan għal pulizija jew inkella għall intelligence jew il-komunità soċjali. Dija kwistjoni kruċjali li ser ikun hemm ħafna nies li jaħdmu blidejn li ser ikun qed jagħmlu x-xogħol anki fl-ispont politiku jew inkella bil-ħiliet lingwistiċi jew ħiliet analitiċi. U aħna naħseb m'għandniex dan l-aspett jew qed ninjuraw dan l-aspett. Pereżempju eh, ittieħdu deċiżjonijiet fi Franza fejn ċertu nies ma baqgħux jiġu traċċati meta dawn in-nies kienu diġà suspettati, allura intom x'idea tistgħu tagħtu lil nies li jieħdu deċiżjoni ta' hawnhekk. Is-Sinjura Ċiniċi, Grazzi tassew, Sur President, u grazzi lil kellima kollha l-informazzjoni li tawna dwar il-prevenzjoni ta' deradikalizzazzjoni, fenomenu verament kumpless fejn ovvjament hemm numru ta' karatteristiċi soċjali kif intqal minn kollegi oħra dan il-fenomenu meta jkollu x'jaqsa mażaza insibu l-eru f'ambjent familjari u li jiżviluppa x'aktarx meta jkun hemm nuqqas ta' integrazzjoni fil- tessut soċjali fej jkun qed jgħix iż-żagħżugħ. Allura jsir vulnerabbli u aktar ikun kapaċi jintlaħaq aħjar permezz ta' networks minn dawn li qed jirruklu mill-persuni eh, terroristiċi li jkunu qed jirreklutaw. Għalhekk il-fenomenu ħireċ mill-konsiderazzjonijiet tagħkom, però nixtieq eh, konferma fuq dan il-punt, forsi rridu eh, nindirizza fuq profil leġislattiv, legali u anki ġudizzjarju, pero jiena l-ewwel qabel kollox nemmen f'profil soċjali. Iġifri li kunem hemm tip ta' prevenzjoni u għalhekk jiena xtaqt ukoll instaqsi xtib ta' mezzi possibli, speċjalment meta nħarsu lej iż-żaza, x'nistgħu nagħmlu f'qasam ta' prevenzjoni kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra. L-aħħar mistoqsija, preferenza partikolari għall-istudju li għamiltu għaliex interessanti ferm u komplet u jien nixtieq ukoll li eh, anki fi rekomendazzjoni numru 3 għantom ħaristu lejn osservatorju tal-konflitti u anki ta' libertà. Intom għabtu li diġa jeżistu, diġa ġew kwotati fir rekomandazzjonijiet li għamil tarifija, hemm żewġ networks li huma appoġġati mill-Kummissjoni Ewropea u għalhekk jekk tkun possibbli nixtieq kieku eh, sħaqtu aħjar dan l-osservatorju intom semmejtu fir-riċerka tagħkom. Issa laqna il-kellima għal din is-sensjoni. Issa nagħti l-kelma lil Barbara Spinelli. Grazzi tas Sur President. Jien għandi mistoqsija li xtiq nagħmel lil Muhammad Ajadul. Ir-rapport tiegħu kien ferm interessanti u jkolli ngħid li irridu natu importanza l ġestjoni reliġjuża anki meta nindirizzaw din kwistjoni diffiċli qed naffrontaw, però jiena dejjem għandi dubji meta b'xi mod jew ieħor nakkużaw il-komunitajiet musulmani li ma jirreġexxux aktar li ma jirreġexxux b'mod aktar negattiv fuq uh, aspetti pa' terrorizmu għaliex ir-riskju u li napplikaw lill-Iżlam kriterji li mhumiex applikabbli u m'għandhomx jintrabtu mal-Iżlam. Meta najdu li il-komunità musulmani għandhom jirreagġixxu aktar u għalhekk eh, nakkużawhom għal fatt li qed joqogħdu lura, dan ma dan l-aspett ma jeżistix fir-reliġjon musulmana, ma jeżistix ġerarkija jew rappreżentanza m'hemmx papa musulman li forsi kun jista' jagħti gwida lil numru ta' gruppi li b'xi mod jew ieħor jemnu f'din ir reliġjona għalhekk dan huwa din hija raġuni għalfejn eh, l-imam qed jgħid dwar l-importanza li wieħed jgħallem it-teoloġija. Però il-punt ċentrali u li nixtu l-attenzjoni fuq il-prevenzjoni soċjali, fuq il-soċjoloġija kif għal Sur Didier Bigo kif huma wkoll organizzati l-bliet fil-periferiji fuq ix-xogħol li m'hawnx. Il-qat, il-sentimenti li jinħolo li jiżviluppa f'direzzjoni sħaħ fil-periferiji. Nixtieq nagħlaq ukoll u ngħid li jinħossi essenzjali li nieħdu ħsieb il-destin individwali u mhux biss komunità musulmana. Iġifri il-ġellida barranin li verament jixtiequ jiġu lura fl-Ewropa u li ta' sikwit ma jkunux jistaw jiġu lura għaliex jiġu maqtula fil-post li jkunu marru fej jkunu skoprew l-orrur tal-ISIS dawn il-ġellida barrenin rridu nibdew nieħdu ħsieb serjetà mhux biss biex niġilduhom imma biex nerġgħu nilqawhom fil-pajjiżi tagħna. Grazzi. Thank you. Cecilia Wickstrom. Grazie tassew, sa Signora Wickstrom. Grazie tassew. Jina ma kellix intenzjoni li namel mistoqsija f'dan l-istadju, pero ma nistax noqot lura milli nqajjem din il-kwistjoni. L-istat, dak li għamil l-istat sekolari fejn ir-libertà ta' reliġjon, ta' reliġjoni għad dritt fundamentali, aħna kemm il-darba interpretajni bħala libertà mir reliġjon li jfisser li aħna bnejna eh, frontieri bejn l-universitajiet, il-knisja u anke s-soċjetà ċivili b'tali mod li aħna rajna li radikalizzazzjoni tista' tibqa' dej anka fil-ħabs. U jina fil-fatt nixtieq uh, eh, nduru najt uh, eh, undur lejn il-kollega tiegħi sur Andwar li huwa kappillan biex ngħidu hekk fil- eh, fil-ħabs jina jiena wkoll kont assis fil-ħabs tal-Olandiż. Fil-ħabs fil-Iżvezja jiena dort li direttur ġenerali dak il, dik il-persuna li tuħsib il- l-amministrazzjoni u għaluli l-wara l-attakki ta' Pariġi u ma setaw ma, jif, ma setaw xifmu kif eh, kif żewġ persuni setaw jibqaw setaw ikunu bil-qeda u dimxurxin eh, bil-computer u jiġu radikalizzati. Normalment dawn it-żewġ persuni fil-Svezja kienu jaqsmhom jisseparawhom mill-aktar fis bl-appoċ tal-kappillani, tal- eh, tal-kappella li kollom, per eżempju, jistaj jkunu kristjani u musulmani, pero dan rrit isseħ u jina ma stajċ nifem kif il-maġġoranza tal-istati membri dan di mish regola ġenerali. Ek kifini, eh, per eżempju, fċertu pajizi pal izvezja jina fil-faċ ta' tinsaqsikom, jekk intom tħossu temnu li dan għandu jkun jista' jkun metodu ta' ġid għal l-Olanda, forsi anke f'pajjiżi oħra li xaħna rridu nżommu libertà, libertà ta' reliġjon u kif għat inti stess l-Islam ta' bilħaq jgħat fl-Ewropa u mhux ilu għaw bisa l ta' imma għal sekli sħaħ, però ir-radikalizzazzjoni hija xi ħaġa li hija pjuttost ġdida fis-soċjetà tagħna. Ta u biex nidġildu dan aħna jrid ikollna metodi dawk li seħulhom soft u jrid ikollna metodi aktar ħorox. U wħud mill-metodi ħorox u li nisseparaw dawn it-tip ta' relazzjonijiet li jkollna. li impoġġu u koll il-reġjon fil-kontest jax ħaġa li inti semmejt u koll. Ovvjament aħna rridu namlu dan, pero irrit ikollna l-aktar esperti teoloġiċi, pero dawn u koll rridu jiġu mitluba biex jamlu ek u koll jiprovdu l-arfin taħħon li kultant mux faċli meta niġu għal kuntest ta' stati sekulari fl-Europa. Grazzi ta' sew. Thank you, and next is Mrs. Winberg. Grazzi, Signora Winberg. Mela, unek aħna t-nitkelmu dwar riabilitazzjoni. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fat li inġibu lura l-ġilda barrani lura fartna, pero janħarsu li ir-reġjuni fejem integrazzjoni massiva hemm problemi kbar ukoll. Hemmhekk xiġri. Għat-terrorist eh, meta aħna nitkellmu ħafna drabi Eh, nitkellmu dwar terrorist li għandu digri tal-università minn dik is-sitwazzjoni fl-Iżvezja tista' tara ħafna manifestazzjonijiet bħal dawn. Jiena raj dokumentarju fuq il-ġihadisti li ġi mweġġa fis-Sirja mar lura fl-Iżvezja imweġġa ġi mfejja irkupra fiq u wara li fiq reġa' mar lura fis-Sirja. Il-pulizija qalu tistgħu tista' tagħtina eh, tista' tagħtina informazzjoni ma nistax nifhem kif wieħed jista' kif jista' jerġa' jiġi lura u jintegra daqshekk faċilment, ma naħsibx li hija ħaġa possibbli. Irridu nkunu ibsa fuq dawk li jħallu l-Ewropa, ġela darba jħallu l-pajis u jmorru l-Sirja jitilfu l-passaport. Aħna fuq hekk għandna nitkellmu, hawnhekk qed nitkellmu dwar qattila. Nis li morru issira biex joqtlu. Ipoġġu n-nis fi skjavitu aħna rridu l-daw n-nis lura f'pajjiżna. Jien ma naħsibx li dan hu l-każ. Xinajdu dwar il-videos li qegħdin jiġu uploaded fuq l-internet? Kien hemm il-każ tal- eh, il-pilota Jordan li ġi maħruq, ħaj jiena bkejt meta rajt din il-vizjoni, jew inkella kienem ostaġġi oħrajn li spiċċaw brasom maqtuwa? Aħna nixtiequ ngħixu fis sigurta u fil-ħarsien, għalhekk jiena nemmen li mezzuri miżuri ħoroġ biss jistgħu jgħinuna f'dan il-każ. Is-Sinjura Monika Almajer. Monika, minnet. Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe Grazzi ħafna, Sur President. Għandi mistoqsija fuq ir-radikalizzazzjoni fuq l-internet għaliex nafu li l-internet għandu ruol importanti partikolarment fil-persuni żgħażagħ li jiġu radikalizzati. Kemm taħsbu li hija effettiva din l-istrateġija li tipprova jiġifieri tispjega ċerta punti li żgħażagħ biex naslu f'sitwazzjoni ta' deradikalizzazzjoni. radikalizzazzjoni u niżguraw illi ma jkunx hemm entużjażmu fil uh, uh, l-isfond ta' dan il-radikalizzazzjoni. Għandek bizzejet uh, informazzjoni biex tgħidilna liema uh, strateġiju ma l-aktar ta' suċċess. Grazzi ħafna Monika, għandi uh, il-kelma lis sinjura Stevens. Grazzi ħafna mm, tal-iddejt li l-kelma, Sur President, jina ser nżom fil-qosor naf illi din hija kwistjoni ikkomplikata 20.000 eh, ġelliet barrani u hemm ukoll diversi persuni illi jappoġġaw dan il-konflitt permezz ta' l-internet u dan uh, huwa ta' tħassib persuni sikta illi b'mod siket jappoġġaw l-IS permezz tal-internet. ħafna minnhom huma Musulmani nejdu għakifini, kullħat għandu dritt illi jemmen dak li jishtiq u jien għandu rispett sħiħ għal-reġjoni għal-reġjon ta' kullħat. Madana kollu naħseb illi dawn il-ġellida mumiex neċessarjament ġejjin minn sfond uh, eh, dizaġġat. Spiss ikunu persuni edukati ħafna meta nitrattaw din il-kwistjoni ta' terrorizmu norbtuha mal-kwistjoni ta' reliġjon. Iżda rridu nqisu wkoll l-aspett ta' edukazzjoni għax naħseb illi mhux qed niffukaw fuq dan l-aspett biżejjed jekk sempliċement nitkellmu fuq il-libertajiet ta' reliġjon għaliex rridu nqisu kol punti ta' tolleranza, il punt ta' tolleranza. D-dinja xi ħaġa li mhux qed nisqu biżejjed fuqha. Jekk ħafna mill-ġellieda fis-Sirja u fl-Eġittu huma Musulmani u l-konflitti hemmhekk huwa il-każ ta' Musulmani li jtiġidru kontra Musulmani, eh, iva vera F'Pariġi per eżempju kien hemm attakki tal-Musulmani fuq id-dinja tal-Punent. Madana kollu. Eh, kien aktar kas partikolari għalix fil-mod fil-ġeneralità tagħha l-problema hija ta' musulmani li joqtlu lil musulmani. ġifiri l-idea hija kif ser nejnu lil komunità musulmana sabiex jiżviluppaw rispett bejn xulxin. il-konflitti li spiznisimaw bejn is-xiti eh, u s-sunni għadar boħra musulmani ġirdu kontra musulmani. L-Unjoni l-Europa trid tagħmel xi ħaġa fuq dan il-punt. Tajja pwis, eh, issa nibdew billi nibda billi nadu l-kalma lis-Sur Francesco Ragazzi, inti għamilt diversi referenza għal-Renju Unit fil-passat saret ħidma Eh, fuq il-qasam ta' radikalizzazzjoni f'dan il-pajis barra meja kien dan jorbot ukoll ma dak li qalet is-Sinjura Spinelli rigward il- eh, fatt li ċerta persuni kellhom jew kienu qed jiġu radikalizzati, però fil-verità dawn kienu sekolari, ħadd minnhom ma kien imur jitlob fil-moskea, Eh, kienu persuni li uħut minnhom kienu anka gradwati u sempliċement kienu musulmani. Ista bħalma tinti kienu bħal dawk il-kattoliċi li sieħbu uh, eh, fl-armata fis-sebajnijiet fl-Irlanda. Jiġifieri uh, rigward uh, fil-moskej ma stajx tkellimhom għaliex fil-moskej ma kinux imorru, Iżda ah, l-istess bħal situazzjoni eh, tal-kattoliċi, eh, per eżempju, sip li diversi kattoliċi ma jmorrux il-knisja eh, f'pajjiżi bħal Spanja u oħrajn. Jiġifieri inti taħseb illi dan il-proċess illi tassew hemm bżonn li nifmu għaliex hija kwistjoni ta' reliġjon, pereżempju l ria li hija l-aktar fenomenu importanti li wasal għal til ta' persuni. Eh, Nishtiq nkun naf jekk għet qed isir biżgħet xogħol. M'għandix dubju illi fir-Renju Unit ħafna xogħol sar fil-moskej fejn s eh, issir operazzjoni ta' deradikalizzazzjoni. Iżda, ħafna minn dawn il-persuni anqas bisqat daħlu fil-moskej. Ma nara kollu xorta għandhom tiketta moħla maħħom. Jina naf li diversi eh, persuni li t-interessom dan il-punt għalix eh, mm, Sinjura Dati, per eżempju, Ehm, ma tistax tkun għawek fostna. Ehm, Fil-fatija marret l-ura lej Parigi jina għandi dil-informazzjoni eh, eh, li xina l-president. U għalek għet parla li nħuż nħużmin taħħa. Madana kollu, li kontet nejt huwa illi meta xaħat jikommetti reat iva u jrid imur fil-ħabs, jrid jiġi kastigat, iżda fil kasta ta' dawn il-persuni li qed jiġu radikalizzati x'tagħmel f'dak il-każ. Dak li qed nitlob Eh, ma nafx hekk informazzjoni fil-font eh, dwar il-kas ta' Unit, per eżempju, li nafu li fil-passat dan il-fenomenu kien iktar, ħafna iktar eh, komuni jizzissa naqas minħabba li kien hemm rida politika. Għalek, sur ragazzi, jek tista mm, forsi taqbad xiftit mill-mistoqsijiet u twiġibhom. Tajja wisq. Mela, Tlita jew erba' punti illi nixtieq eh, inwieġeb. Mela, nibda mill-aħħar wieħed. Naħseb illi huwa tassew importanti illi ma nqisux biss l-aħħar każ. Per eżempju, meta fir-Renju Unit ġi uh, identifikat ġihadi ġon, kullħat tassuma illi dawn il-terroristi huma mill-klassi medja u edukati. Meta kienem kasta, meta kienem persuna terrorista li kienet f'ira, l-ura dawn huma kollha foqra. Ma nistawx naqof dan nisbal, uħut mill-persuni li marru fis-Sirja jieħdu reliġjon tagħhom b'mod serju ħafna. Oħrajn le, hemm taħlita ta' persuni, u għalhekk importanti ħafna li namlu din id-distinzjoni. Ovvjament, u importanti li nifmu li d-dibattitu fuq il-reliġjon u r-reliġjon huma parti mis-soluzzjoni, iżda ma tistax tkun is-soluzzjoni per se. Punt ieħor li jorbot ma dan il-punt ukoll huwa x'għandhom inkomuni dawn il-persuni. Mhux li huma kollha foqra jew inkella li huma estremisti reliġjużi, li għandhom kollha kemm huma inkomuni huwa illi iħossuhom illi m'għandhomx rwol fis-soċjetà Ewropea. U dan jista' jkun iva minħabba l-fatt li huma foqra, u għalhekk m'għandhomx opportunitajiet ekonomiċi, iżda jista' jkun ukoll illi uh, huma uh, esperjenzaw diskriminazzjoni kajja l fat illi huma uh, kemm xejn sinjuri u huma ta' klassi medja, jiġifieri rridu nindirizzaw il-każi partikolari tagħhom tagħhom. Naħseb li rridu nifqu nitkellmu fuq il-komunità tal-Musulmani u l-komunitajiet Ewropej dawn huma Ewropej u għalhekk huma parti mill-komunità tagħna. Huma parti minna u għalhekk fuq medda twila ta' żmien il-strateġija ta' deradikalizzazzjoni trid tibda tagħmel tinvolvi lil dawn il-persuni ħalli huma ma jibqgħux iħossuhom illi mhumiex parti mis-soċjetà tagħna dan huwa l-pjan fuq medda twila ta' żmien. Sfortunatament is-sinjura Anst miex hawnhekk ma dan kollu nitratta fuq fuq il-mistoqsija ta' ħadwar l-istrateġiji. Eh, għandek uh, pajjiżi bħal Unit illi għandhom strateġiji ta' prevenzjoni nazzjonali iżda illi mhux għadhom m'għadhomx qed jiffinanzjawhom aktar ma jamiġ sens li jkollok strateġija u li ma xiex. U mbagħad hemm pajjiżi oħra bħal Ġermanja u għalhekk dispeċini li sinjura Hans u għek, illi fuq ħafna flus fuq il-prevenzjoni iżda m'għandhomx approċċ koerenti. Eh, u approċċ eh, li mhuwiex ordinat u għalhekk mm, ma jkunx hemm biżejjed eh, miri U għalek, fil-waqt li qed jintefqu l-flejes, dak li hemm bżonn f'pajjiżi bħal Ġermanja huwa hija strateġija koerenti. U nittama illi qed tieħdu nota ta' dan li qed ngħid u tikkomunikaw dan fil-pajjiżi rispettivi tagħkom. Issa li sinjura Holmeyer ma naqbilx kompletament ma dak li qalu l-kollegi tiegħi, jiġifieri illi l-internet m'għandhom xogħol, għandu rwol u kif, però fl-istess waqt importanti li ngħidu illi l-internet huwa fattur illi permetti l-iskambju uh, ta' fermiet u l-internet jifaċilita kollox għaliex huwa ħafna aktar faċli li tistabilixxi kuntatt permezz tal-internet. Hemm diversi aspetti li u diversi affarijiet li jridu jisiru, pero għalissa ftit wis għadu għed jisir, partikolarment fil-kas u anka l-istess eh, kumpaniji tal-internet irridu ikunu, irrid kollom rwol aktar attiv. Dan huwa fil-fatt qasam illi uh, eh, irridu naħdmu fuqu. Issa naddi l-kelma l-persuni l-oħra fuq il-panel u nitlobom biex iwieġbu għal xi mistoqsijiet. Iva, fil-fatt jiena ser nirrispondi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel lis sinjura Gomez. Inti saqsejt mm, kwissjoni ċentrali ħafna. Aħna għanna l-illużjoni illi teknoloġija tas social networks hija il-kawża prinċipali mentri di miex ir-raġuni iżda hija biss mezz. U għalhekk diskussjoni titċaqlaq mir-rotta qed tiċċaqlaq mir-rotta għat-teknoloġija mingħajr ma nagħmlu analiżi tal-huma l-elementi prinċipali. Bla dubju l-nuqqas ta' ugwaljanza huwa element prinċipali, iżda huwa wieħed biss mill-elementi. Fil-fatt eh, naqbel ma l-kellim ta' qabli dwar il-fatt li rrid ikollna approċċ aktar eh, komplessiv rigward il-bżonn illi rrid ikollna eh, il-fatt irridu nifokaw fuq il-fatt illi fċerta Eh, soċjetajiet għamil il-biża illi ċerta gruppi jsiru l-minorità fil-ġejjini minħabba kif jintqal ċerta diskors. Dan huwa punt importanti ħafna lix hija dinamika li tista' twassal għal escalation. It-tieni punt li nixtieq nitkellem dwaru il-mistoqsija li saret li rigward l-osservatur, osservatur tal-libertà u l-libertà. Fil-fatt li rridu nizviluppaw f'dan il-qasam huwa approċċ speċifiku li huwa xi daqsxejn aktar wiesa. Jiġifieri dak li nafu dwar il-soċjetà il- il-xenza soċjali irridu inkomplu naħdmu fuqhom fuq u barra minn hekk naħseb li huwa importanti ħafna illi ma naqgħux fil-periklu illi ma nifmux illi mem illi ma nifmux illi mem illi hemm ċerta gruppi illi huma ġejjin minn pajjiżi differenti. Jekk kulħadd però jaħdem fuq uh, suġġett partikolari ser ikunu qed jaħdmu bejn uħor bl-istess mod. Is-sigurtà, studji fuq is-sigurtà lanqas ma jistgħu jkunu disciplina jekk aħna jekk da aħna ma nisqux fuq eh, l-aspetti tal-ugwaljanza u l-libertà. U naħseb nista' inna dil kelma issa lis-sur Aġwaw. U se niġi lura għal kawżi ewlenin Pero dawn huma importanti iżda mhumiex l-uniċi kwistjonijiet li nistgħu niddiskutu. Xtaqt nisħaq iżda illi hemm l-idea ta' konfużjoni minħabba x-xogħol soċjali fuq naħa u anki loti ta' welfare, kondizzjonijiet li l-popolazzjonijiet li bximot ikunu edin diffikultajiet anki soċjali u dak li jista' jsir fi semmi s-sigurta u l-biża minħabba terrorizmu. Naħseb din hija raġuni għal fejn kien hemm kritika fl-2011 għal azzjoni ta' prevenzjoni għaliex ikun hemm taħlita ta' żewġ tipi ta' kategoriji mill-awtoritajiet pubbliċi u dawn huma elementi li rridu separati. U fil-pajjiżi li qed jadottaw b'xi mod dak li huma jqisu li huwa l-mudell tar-Renju Unit jew il-mudell tal-Olanda hekk qed jiġri. Issa, li qegħdin naraw huwa li mhux biss dawn huma problemi soċjali, iżda dawn huma wkoll ċert ilmenti gravi u tkellimt ma' ħaddima soċjali li jaħdmu f'Birmingham u li qalu li li raġuni għalfejn eh, zaza ġuventur qegħdin jinġibdu għal dawn l-ideoloġiji hija illi minħabba li jħossuhom emarġinati, jħossuhom mhumiex parti mis-soċjetà. Iżda hemm ukoll ukoll idea illi m'hemmx fejn tkun ideoloġika għal dak li għandu xaqsam l-effetti tal-attakki b'drones, il-detenzjoni f'Guantanamo, il-program ta' tortura ta' CIA u għallura li reat pal dawn edin jisqu fatti li edin fil-medja U dawn huma biżejjed biex joħolqu eh, dawn it-tip ta' sentimenti negattivi. U allura ċertament il-politika eh, barranija u kol trid l-elementi biex nifmu tassew għalfejn il-persuni jispiċċaw radikalizzati. Ċertament minnaħa l-oħra m'għandniex aħna mbagħad eh, najdu li dawn l-organizzazzjoniet li jajdu li rappresentaw il-komunitajiet musulmani u bximot ninjoraw l-azzjoniet tagħhom. Mir-riċerka tiegħi jena rajt illi hemm sentiment ċar hemm illi il-komunità musulmana qed tħallas il-prezz illi bximot għanda sens taħtija kollettiva illi huma jiġu akkużati mill-awtoritajiet li mhumiex jikkondannaw biżejjed eh, l-attakki li seħħu u allura il-prezz eh, l-idea li l-prezz m'għandux jitħallas minn komunità sħiħa u l-aħħar punt forsi dwar kwistjoni eh, fil-rigward tal-internet. Li jiena naħseb li l-puntana ma kienx li ngħidu l-internet mhux rilevanti, iżda ir-radikalizzazzjoni permezz ta' fuljetti fil-1917 eh, fil-Unjoni Sovjetika. Konna forsi nitfaw dubji fuq dan jew radikalizzazzjoni permezz ta' telefon jew telegrams fil-passat. Ovvjament, il-mezzi teknoloġiċi huma propju hekk mezzi biex ikun hemm interazzjoni biex bekk ikun hemm interazzjoni li kieku ma kienitx kun possibbli. U bħalma tagħmel letteratura li tikkritika il-rivoluzzjoni eh, għal dak li wassal għal dak li ġara fi pjazza taħrir aħna nistgħu ngħidu li iva dana kollu ifisser li nistgħu nagħmlu monitoraġġ tal-komunità online però dan mhux l-uniku post fejn tal-irradikalazzjoni qiegħda sseħħ. Grazie ħafna. Nibda bil-inwieġeb għal dak li semma il-President li kien komment interessanti ħafna. Il-fatt illi illi kienem uh, xi ġellida illi fil-fat kienu ġellida sekolari. Mil-ġdid, għawnek, etnaraw li l-Islam tiġi kritikat minħabba elementi li mhumiex parti mill-Islam stess. il kristjanizmu forsi sar aktar sekulari fil-mod kif jiġi pratikat. Iżda mhux l-Islam, l-Islam qabad direzzjoni oħra. Hemm ktieb Olandiż li ġi tradott u dan l-ktieb jismu direzzjoni ta' ISIS lejn eh, is-sekolarizzazzjoni għal ġellida eh, tal-ISIS huma ortodossi hemm filosofu musulman illi irrefera għall-ideoloġiji eh, bħala attitudnijiet u hemm ukoll perspettiva ideoloġika ukoll din il-kwistjoni. Dana mhuwiex qed isir permezz eh, tal-moskej, dana qed eh, jiġri minħabba l-edukazzjoni li sseħħ fil-familji mill-ġenituri għat-tfal tagħhom. Hemmhekk insibu l-ortodossija li ġejja mill-familji mhux neċessarjament mill moskeja Kien hemm ukoll referenza għas sens taħtija. Jiena semmejt illi din mhix kwistjoni ta' Eh, ta' min jaħtija ħtija min jaħti, kont qed nosserva il-fenomenu, mi kontx qed nitfa' xi ħtija bl-ebda mod. Mbagħad kien hemm mistoqsija dwar paragum bejn l-Islam u l-Kristjaneżmu u l-istruttura, per eżempju, fil-Kristjaneżmu hemm il-figura tal-Papa. Fil-pajjiżi Musulmani, ħafna drabi tisma li menx autorità waħda bħal ma għandhom il-Kristjani il-Papa iżda fil-Marok, fit-Tunezija u postijiet oħra. Is-sib dan il-fenomenu u jkun hemm kunsill, kunsill li mandux l-istess pozizjoni pal papa, il-protestanti mandux papa lanqas, però organizzati. U meta niġu għal kussjoni ta' fidi, il-musulmani immu iduru lejn dawn il-konsilli. Allura rridu fitxu alternattivi u referejtu għall-istrateġiji. Naħseb jiena kont qed nifoka fuq din it-tfittxija ta' strateġiji ġodda. Grazzi, ċer. Grazzi ħafna jgħid il-President il-kellima kollha aħna grazzi ħafna l-kontribuzzjoni tagħkom għal dan id debattitu eċċellenti. So colleagues, um, we're moving straight to La, mela, minnu fiħ kollegi ngħaddu għas-sessjoni li jmiss qegħdin tard u issa naslu għal punt li jmiss se niddiskutu l-istrumenti biex niġġieldu il-terrorizmu u biex noħolqu strateġija interna s-sigurta tagħna. U nibdew minn Anna Nelberg Dennis, President tal-Eurocop, naf illi xi kellima se jkollhom jitilqu aktar kmini. You can do it. Okay, colleagues, as you can, as you can see, we're all... Kollegi, kif tistaw taraw? Eh, din tart, pero inhovetabli. Mela, jina se nitlob lil kulħadd anki l kelliema tagħna biex b'xi mod eh, qasru xi ftit il-preżentazzjonijiet eh, tagħhom, nieħu responsabilità għal din it-talba jiddispjaċini, però nitlobkom sabiex ana inti tibda minnu fih jekk kifok forsi tkun tista' tqassar xi ftit il-preżentazzjoni u jekk hemm xi punti żejda jew punti oħra dejjem nistgħu nqasmhom lil kollegi b'email għaliex ma nixtieqx illi konna kollegi li konna jħalluna kmini. Mela jekk joġbok fidejk. Eżis, eh, President, Viċi Presidenti, membri tal-Parlament Ewropew, grazzi qabel xejn għall-opportunità l-indirizzakom għonek illum fissem Eurocop il-Konfederazzjoni Ewropea pulizija jiena grata għall-istedina li nipparteċipa f'dan id-dibattitu u biex naqsam xi eżempji prattiċi tal-isfidi attwali li l-uffiċjali tal-Pulizija Ewropej qegħdin jiffaċċaw fil-ġirda kontra terrorizmu. Iżda aktar importanti nittama li nkun nista' nenfasizza l-uffiċjali ta' forzar tal-liġi fl-Ewropa jeħtieġu għal biex huma jkun jistgħu jindirizzaw it tedijiet ta' sigurtà u jgarantixxu s-sigurtà taċ-ċittadini. Jina Anna Nelberg Dennis, jina President tal-Konfederazzjoni Ewropea Polizija, Eurocop jirrappreżenta l-interessi ta' kważi 9 miljun uffiċjal tal-Pulizija f'25 stat membru tal-Unjoni Ewropea u nindirizzaw kwistjonijiet li jibdew minn kooperazzjoni tal-Pulizija madwar lew frontieri għal ambjent bla periklu ta' xogħol għal dawk li l-uffiċjali tal-Pulizija li jaħdmu fuq toroq tagħna. Sa mill-2002 inna nġildu biex nipromovu dawn l-anijiet, sigurtà interna tal-Europa, sigurtà l-Pulizija, Europa Soċjali għal-Pulizija, solidarjetà u il-binja tan-networks. Bħala gwardjani tas soċjetajiet bla pariklu, l-uffiċjal tal-Pulizija madwar l-Ewropa ipoġġu li l-om infushom friskju ta' kuljum meta huma jkun qed ħarsu ċittadini minn teddidiet u jipprevjenu ir-reati kif il-kellima ta' qabli saħu l-attakki ta' terroristi li seħew aktar kmini din is-sena ifakruna b'mod traġiku għal bidla li qed isseħ fil-pajjiżi Ewropej minħabba dawn it-teddidiet ta' sigurtà. U għandna wkoll aktar u aktar tendenzi għal attakki mirati lejn il-pulizija fl-Ewropa. U importanti li niftakru illi kif rajna mill-inċidenti aktar kmini din is-sena u l uffiċjali tal-polizija fit-toroq tagħna illi jiġru lejn attakki ta' terroristi meta oħrajn ikunu qegħdin jaħarbu minnhom. Eh, l-uffiċjali tal-Pulizija tal-Ewropa għandhom rol kruċjali fil-ġlieda kontra terrorizmu u bekk huwa importanti ħafna li huma jingħataw bl-appoġġ meħtieġ, it-taħriġ u r-riżorsi meħtieġa biex bekk jaqdu dmirijiet tagħhom. Il-budgets tal-Pulizija issa leħqu livelli kritiċi ħafna matul il-kriżi ekonomika u il-forzi tal-polizija tagħna issa għandhom kompitu enormi illi proteġu ċittadini minn organizzazzjoni terroristi kif ukoll individwi mhux magħrufa li jaħdmu weħedhom illi jridu ikisru s-soċjetà l-valuri li l-Ewropa hija mibnija fuqhom. Minħabba dawn l-isfidi ikun raġonevoli li nistennew bidla fil-budget tal-pulizija biex bekk l-uffiċjal tal-pulizija jkollhom il-tamir u anki l-ħiliet biex jiġġieldu terrorizmu. Iżda il-budget deposits ilhom jiġu eh, mnaqsa għal diversi snin. U allura dana kollu fisser fil-prattika. Budgets iktar baxxi tal-Pulizija jfissru li hemm inqas eh, flus disponibbli għal bżonnijiet tal-uffiċjali tal-Pulizija u din jista' jwassal għal falliment biex ikun hemm żamma ta' tamir atwali u fl arkażijiet uniformijiet, armi, computers, vetturi u anki il-fuel għal flotta tal-Pulizija ma jistawx jiġu rimpjazzati jew inkella jiġu provduti u dawn huma elementi bażiċi li huma essenzjali qabel l-uffiċjal tal-pulizija jkunu jistgħu biss jibdew jaħsbu dwar kif se jġildu terrorizmu fl-Ewropa. Iżda sfortunatament jiena rajt situazzjoniet fejn l-uffiċjali lanqas eh, setaw eh, ikollhom eh, dawn il-protective vests jew ikellhom ikollhom jissussidjawhom. Dana mhux il-mod kif inżommu l-Ewropa bla periklu. U allura taħriġ ukoll ġim naqqas għall-uffiċjali tal-Pulizija minkejja l-bżonn illi dawn jeħtieġu ħiliet biex jiġġieldu għad dawn it-teddidi tat-terroristi biex nipproteġu l-uffiċjali tagħna fuq il-pulizija importanti illi nelbu dawn l-isfidi li semmejt. Issa aħna mhux qegħdin biex nitkellmu fuq il-miżuri differenti ta' austerità, però nix nisħaq li dawn il-miżuri mhux biss għandhom impatt ta' sigurtà biss, però fuq il-sigurtà interna kollha kemm e Permettini tikom eżempji. Fi Spanja il-Gwardja Sivil tara 40% fiqtuħ ta' taħriġ tal-membri tagħha fil-units tal-JEDEX. JEDEX tfisser Deactivation of Explosive Special Unit dan ifisser li hemm inqas kapaċità biex wieħed jintraċċa u jiddiżattiva il-mezzi esplosivi użati mit-terroristi bħal pereżempju l-bombi fil-karozzi, il-bombi fil-, -bombi fil li tru dan huwa eżempju biss fi Spanja. U Spanja wieħed mill-rotot ewlenin fl-Ewro għall-Ewropa. Kif aħna nafu t-tedit ta' terroristi jisiru mhux biss f'iżolament u r-rejati ma jifqux fil-frontieri. Fil-waqt li l-miżuri ta' austerità jvarjaw fl-Unjoni Ewropea, il-ftuħ ta' frontieri tal-Unjoni Ewropea jfissru li naqis f'stat membru wieħed jista' jkollu effett fuq is-sigurta fuq il-reġjun wiesa. Għalkemm nara fil-fatt li tuħ fil-budget u miżuri ta' austerità huma kompetenzi nazzjonali, u importanti li aħna nirrevedu dawn il-miżuri u nevalwaw l-impatt potenzjali fuq il-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea. Brings me to another crucial point that I would like to address. We need to further enhance cross-border police cooperation. What we are currently seeing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 Aħna ħejjejna PowerPoint, pero nixtin nisħet l-attenzjoni fuq tlet mistoqsijiet li u lilna. Aħna responsabli għall-uffiċċju ta' prosekutur, nindirizzaw il-terrorizmu u l kriminalità marbuta mal-mafja, il-ġenoċidju, il-kooperazzjoni internazzjonali, interrogazzjoni, u teknik speċjali. Għalek l-uffiċju tijaj għandu responsabilta kbira u wiesa. L-uffiċju tal-prosekutur li naħdem fiħjena huwa fit-tini linja. L-ewwel uffiċju jieħu responsabilta un bat id-deċiżjonijiet prinċipali jaddu fuqna il-kwistjoni ta' terrorizmu jiġu indirizzati fuq il-livell tagħna, però ħafna drabi il-prosekutur uffiċjali u l-uffiċjal tal-pulizija jkollhom jaħdmu fl-imkien. Aħna rridu naraw l-istrumenti li nistgħu nużaw fih l-Unjoni Ewropea sabiex niġġieldu t-terrorizmu. Ovvjament hemm ħafna għodda li nistgħu nużaw hemm deċiżjonijiet, oqsa ta' deċiżjonijiet, hemm il-Parlament u eh, id-direttivi tal-Parlament u tal-Kunsill, ma ntix għalfejn qed insemmihom kollha, uħut minnhom huma speċifiċi għat terrorizmu huma strumenti ġenerali għal kooperazzjoni ġudizzjarja li normalment ikuma utli bħal Europol, Eurojust, il-network ġudizzjarja Ewropea, da ma strumenti li għana nużaw ta' kuljum u anki il-ġitz, il-Joint Investigation Teams. Meta jina bdejt bħala viċi kap fl-2007 dan l-istrument ma tantx kienet jiġi użat, imma dan l-aħħar issa nista' ngħid li qed igawdi minn suċċess. U il-problema inti li jkollok bżonn investigazzjoni li tista' e, titkellem l-istess lingwa. Jew xi drabi dan jista' joħloq eh, diffikultajiet sostanzjali speċjalment meta jkollok uffiċjali jaħdmu e, flimkien minn pajjiż differenti aħna nitkellmu ma' nis li jitkellmu bl-Inglis u dan jipermettina li nkun nistgħu nikkomunikaw u anki nfasslu teams ta' investigazzjoni konġunti. Dan kollu koll impatt sostantiv. Għonek għed nitkellem fuq il-telecoms, il-ħazna tal-metadata, għanerġan niġi aktar u għal dan. bat għanna deċizjoni tal ord tal-Ġustizja biex timbidel, tbiddel id-deċiżjoni li kienet titieħed fl-2006. Anki rigward l-użu ta' data għal prosekuzzjoni kriminali. Issa diffikultajiet. Ser insemmi uħut minn daw diffikultajiet, uħut mill-problemi li aħna għanna bil-mandat ta' rest Ewropew kien pass sostanzjali il-qoddim biex nipromuovu kooperazzjoni ġudizzjarja Però f'dak li nara jien fl-uffiċċju tal-prosekuturu li hemm interpretazzjonijiet differenti, awtoritajiet ġudizzjanarji jivarjaw fl-interpretazzjoni tagħhom. U bla dubju jkun hemm deċiżjoni differenti kieku jkollna eh, stat membri differenti joħorġu mandat tal-Est Ewropew, però eh, Aħna rridu nħarsu li leġizlazzjoni nazzjonali jew inkella l-prassi ta' eh, l-deċiżjoni li jihdu li mħalfin fuq il-mandat ta' rest Ewropew ta' sikwit hemm staġnar jew imblukkar minn ċertu pajjiżi li jkunu jridu id-dossier kollu biex eh, jeżagwiġi il-mandat ta' rest Ewropew, ovvjament da mhux lan tal-eżerċizzju. Eh, dan huwa strument tajb ħafna fih innifsu, però jista' jsir inutli jekk l-ispirtu li suppost Eh, jaħdem fiħdanu ma jiġix rispettat. Gwarti Rogitri commissions. Meta inqisu l-attakki li saru l-istess eh, kumitat ta' intervenzjoni, dawn l-istess itri ġew infasla minn żewġ stati membri u fil-tielet stat membru ma ħassewx li dan kien neċessarja eh, neċessarju li ma kienx biżżejjed għaliex ma kienx hemm informazzjoni biżżejjed għalhekk ħarġu interpretazzjoni differenti. Pero ixew għal informazzjoni xi drabi ma tostakola l-azzjoni u għalhekk irid ikun aktar eh, fiduċja reċiproka li għad tinbena l-imħalfin jippruvaw jaħdmu fuq dan mo pragmatiku. aħna l-koll adulti u għalek qed nippruvaw ħafna drabi eh, namlu l-affarijiet waħedna, però da mhux dejjem neċessarju sa l-preservazzjoni u l-konservazzjoni tad-data. Wara l-imbidlet il-leġizlazzjoni tal-2006 mill-naħa tal-qorti, il-leġizlazzjoni fuq id-data tittiġi reveduta, ġivjek ikun hemm każ fil-Belġju, fl-Olanda, eh, dan eh, din ġiet revokata, però mbagħad il-Qorti Kostituzzjonali tajt ta' tajt li il-Belġju tat il-garanziji li huma neċessarji mill-deċiżjoni mitluba mill-qorti u qalet li l-istati membri ma kienu xet jirrispettaw, għalek aħna rridu nħolqu distinzjoni bej l-affarijiet. Għanna bżon naraw li konna bilanċ għall affarijiet li nxqu proteġu Mux qed ngħid li rridu nagħmlu konsultazzjonijiet kullim kien ma' kulħadd, però meta jkollna l-kwistjoni ta' ħarsin ta' deċiżjoni ovvjament aħna rridu naraw li id-dejta tiġi mħarsa, pero bekk wieħed ikun qed jagħmel investigazzjoni, ovvjament dan ser jestikolani. L-industrija tat-telekom żviluppat immensament mill-2005 u l-lum. L-lum kulħadd eh, jiċċaqlaq b'kompjuter taħt abtu, kulħadd għandu smartphone. Il-smartphones inħolqu fl-2007 u l-lum il-ġurnata kulħadd bihom. Jiġifieri aħna rridu naġġornaw is-sitwazzjoni meta paragunata ma' deċiżjoni li teħdes l-2006. Fil-Belġu 1992 eh, nistaw nużaw dik id-data għal meta ġiet infasla l-leġislazzjoni tagħna fuq il-ħarsin tad-data. Issa x'għandna nagħmlu eh, dwar l-imsiba prinċipali li eh, qegħdin fid-dinja ċibernetika. Ma nistax intikom dettalji fuq il-każijiet partikolari ġan huwa smih pubbliku wara kollox hemm aktar komunikazzjoni li qed isseħ fejn l-awtoritajiet għandhom eh, problemi eh, li għandna problemi mbagħad biex nitraċċaw. Hawnhekk qed nitkellmu dwar komunikazzjoni jew inkella flussi ta' data li ġejjin fit-territorju Ewropew jew tilqu mill-territorju Ewropew jaslu fit-territorju Ewropej. Jina qed insiba diffiċli biex naċċetta li kull darba jajdu li li rrid nuqot nibat eh, notifika fil-Istati Uniti u jajdu li biss jekk aħna jweġbuna jekk aħna nirrispettaw il-kriterji Amerikani bħal meta ngħidu l-studenti aqraw fuq eh, l-Unjoni Ewropea mbagħad tistudjaw il-liġi Amerikana u bat il-liġi tal-Unjoni Ewropea wkoll. Dejjem naċċettaw din is-sitwazzjoni issa jekk kollok eh, xufir li jikser liġi fil-Belġu, ovvjament, dak il-kas ma rridx noqot e, eh, nibati tra lura l-Amerika biex bekk eh, nirtirarlu il-licenzja. Per mux għant ħafna dettalji, intom tafu kol il-situazzjoni ta' telekoms, Viber, Whatsapp, e, dawn ma' strumenti ta' telekomunikazzjoni u jiġu użati bħal tali, għalmenu minn numru ta' nies, anke minn gruppi terroristiċi Huwa diffiċli ħafna nagħmlu interpretazzjonijiet fuq dawn l-istrumenti fl-Unjoni Ewropea, però fuq ħadd ieħor jaf Punt ieħor importanti huwa ir-rabta ma' Schengen hawnhekk qed insibu ruħna quddiem bidliet fil-regolament ta' Schengen anke biex ikonna minorenni li jmorru eh, fis-Sirja bħala ġelida baranin. Din kienet ta' deddida marbuta ma' persuna waħda sa' l-kriterju, però zdiet għax qed jaffettwa wkoll persuni li ebu kompletament għalhekk għandna sitwazzjoni traġika qed nistennew li il-minorenni jisparixi kompletament biex niġbdu l-attenzjoni fuq. Nittama li da ma jsirx ukoll għall-adulti, jiena naqbel, però għall-minorenni hawnhekk qed nitkellmu dwar kategoriji ta' nies differenti li jridu jiġu protetti, li jridu jiġu protetti anke minnhom infushom stess Diffikultà oħra li nixtieq nisħaq li aħna nħaltu l-affarijiet. Indaħlu wkoll il-ġnus maquda hawnhekk u hawnhekk qed nagħmel appell jien, għet namel appell lilkom, nispamma li intom tirriflettu fuq strumenti li jintom diġa riflettejtu f'dwarom u li tlabtu l-istati membri biex daħlu fil-liġijiet tagħhom għandna konċetti politiċi li ħafna drabi nħaltuhom ma l-elementi ġuridiċi. Jiena kelli nispjega lil uffiċjal tal-ġnus maquda jekk aħna fil-Belġu m'għandniex reat tipiku, pereżempju li meta xi ħadd jivvjaġġa għal terroristiċi, dan ser jiġi intraċċat u ser jiġi mressaq qudiem il-qorti, Pero aħna t-namlu repressjoni bisa bazi fuq reati ieħor, per eżempju, parteċipazzjoni ta' grupp terroristiku. E, Dinja l-kazistika li tiġi kontemplata. E, dawn huma konċetti politiċi li jimbat jitħaltu ma' elementi ġuridiċi. għanna għandna wkoll premessa 11 ġemm il-qafas tal-2002 li ġie introdott mm, b'talba tal-Belġu dan qed jaqla ħafna problemi u se nagħlaq ukoll il-preżentazzjoni tiegħi. Dan l-annes qed jgħid li il-deċiżjoni qafas mhux qed eh, tagħmel tajjeb mhux qed tilħaq il-forzi armati meta jkun hemm konflitt armat anke meta nqisu id-dritt umanitarju internazzjonali din x'inhi din l-interpretazzjoni ta' dan l-annes jew ħan nitkellmu fuq terrorizmu jew inkella fuq id-dritt il-liġi umanitarja internazzjonali. Fuq livell ta' prova anke biex nibdew proċess hemmhekk għandna mistoqsija din hija xi ħaġa li marit kontra l-umanità jekk kien reat kontra l-umanità dan jeskludi terrorizmu Pero għammek għandi diffikultà biex niġbor l-evidenza, għaliex l-evidenza hija aktar gravi, rrit niddomistra il-fatti li saru f'dak l-qasam, f'dak il-pajis. Pero fil-Belġu aħna segwejna il reat ta' adeżjoni, e, meta jkun hemm adeżjoni għal ta' individwu ma' grupp terroristiku. Un ċarija for Belgium, per eżempju, dak kien eżempju ċara lina nixtieq nilaqgħu hawnhekk mbagħad jekk għandkom xi mistoqsijiet dwar strumenti ġodda, ovvjament ikun nista' nwieġibkom aktar il qudiem Intom għandkom preżentazzjoni tiegħi PowerPoint li aktar dettaljata. Grazzi tassew, issa tfadilna ftit ħin għad dispożizzjoni tagħna u nagħti l-kelma lis sinjura Ajgwa mill-Ċentru Terrorizmu Antiterrorizmu. Grazzi ħafna, Sur President, eżis membri ta' dan il-Parlament Ewropew u membri tal-Kumitat Libe. Eh, ser niprofa nsom fil-qossor eh, anka li xi punti li xtaqt insemmi diġa semmew. Dak li xtaqt nifoka fuq u l-lum minħabba li hawnhekk qed nittrattaw il-politika ta' sigurtà interna puntu nixtieq niddiskuti fuq l-impatt ta' mm, lodda illi għanna dispozizjoni tagħna wara kollox dik l-intenzjoni ta' din il-parti ta' smieħ. Irridu niddistingu um, l-effetti reali ta' dawn l-odot tagħna para minn hekk ser nagħti importanza wkoll jekk hemmx bżonn ta' aktar eh, għajnuna uh, f'dan il-qasam u jien ser l-intervent tiegħu appuntu fuq eh, il- uh, l-istrumenti. Palma għal kellimi miħor qabli il-tedida tal- tal-tentati terroristiċi eh, l-lum smajna fil-fat sur Rainwright jgħid illi fl-2014 Iva mill-figuri li rajna hemm riskju iżda mhux mill biss mill-ġelli ta' baranin, iżda anka fuq mill ċittadini Ewropej. Jekk wieħed ħares lejn ċerta studji jikkonferma dawn jikkonferma dan il-punt. Għalhekk nixtieq li nkunu realistiċi fuq li r riskju uħut mill-attakki terroristiċi li seħew din is-sena fl-Unjoni Ewropea kienu ċittadini tal-Unjoni Ewropea, mhux neċessarjament ġelli ta' barranin. Barra minnek, uħut mill-effetti mitigatorji Eh, huwa illi ċerta mm, persuni jiġu mitigati dwar dan il-punt għan e kunu realistiċi hemm ir-riskju iva illi eh, issir eh, attak terroristiku, iżda mhux il-persuni kollha radikalizzati ser jagħmlu attak. Telet punt, l-aspett ta' sorveljanza hawnhekk mm, m'hemmx għalfejn ngħidu wis anka wara r revelazzjonijiet ta' Snowden però rridu uh, nqisu uħut mill-proposti tal-ħarsin uh, uħut mill-proposti rigward is-sorveljanza tad-data. Jina m'iniex kontra li ssir sorveljanza tad-data, però jekk uh, nqisu il-, ehm, il konklużjonijiet tal-Kunsil tal-2015 naraw il-ksuri li sar f'dan il-qassam. Barra minn hekk hemm ukoll il-monitoraġġ ta' social media u l-internet. Uħut mill-kelma qabli saħqu fuq dan il-punt nixtieq ngħid illi eh, miżuri ta' dan it-tip huma importanti ma dan kollu l-kwistjoni prinċipali tibqa' il-rwol ta' min jagħmel reklutaġġ uman. L-internet huwa importanti, social media hija importanti, iżda mhumiex il-fattur prinċipali. Ħafna persuni ikollhom autodeterminazzjoni li jagħmlu dan kollu. Barra minn hekk iridu nqisu wkoll ċerta aspetti ta' politika. L-aħar punt li xtaqt insemmi rigward intervent ta' politika huwa in-nuqqas ta' data empirika. Illum smajna minn diversi riċerkaturi eccellenti, pero sfortunatament dawn spiss jindik jikunu persuni qed jitkellmu ma' xulxin biss, iridu nkunu kritiċi bil-mod ta' kif nanalizzaw din id-data u madwar 65% tal-artikli li nkidbu ma fihomx biżejjed dettal, ma fihomx biżejjed um, Eh, bilanċ fjom u għalhekk nisħa sabiex il riċerkaturi jiġbru id-data empirika. Importanti ħafna li taħdmu mal-riċerkat eh, mal-persuni eh, ta' sigurtà, l-organizzazzjoni ta' sigurtà f'pajjiżkom. Aħna konna biżejjed fortunati illi ikkoperejna mal-polizija fil-Polanda u permezz ta' din il-kooperazzjoni rnexxilna naslu għal konklużjonijiet aħjar rigward networks eh, fl-Olanda illi kallum eh, kellhom xaqsmu mal-qatla ta' ġurnalist famuż ġewwa l-Olanda. Eh, mux għetnejt illi il-networks mumiex ta' teddida, ma dana kollu eh, l-iskala, s-daqs ta' din it-teddida miex daqsek bira daqsek għu jimmaġinaħħa. Il-politiki attuali u għek eh, nersa aktar lejn l-Unjoni Ewropea, kifet, ħafna ġi diskuss rigward il-ġestjoni u naħseb irrit nisħa bħalma qal il-kallim ta' qabli illi irridu nifmu eżattament flima oqsma naħdmu dak ġudizzjarju, qasam ġudizzjarju għed importanti ħafna. Naħseb illi dinja xi ħaġa illi għanda tħassibna għaliex jekk inqisu l-iżviluppi fil-qasam ta' eh, kastik li jenata fil-kas ta' reati li għadhom lanqas bissaru rridu nifmu jekk ux qed nikastigaw l-att jew inkella nkunu qed nantiċipaw dak l-att, il-ħsieb, ir-riskju ta' dak l-att. U għalhekk naħseb illi l-awtoritajiet tal-pulizija għandhom rwol importanti ħafna, però minħabba dan il-sim ta' intelligence spiss eh, naqgħu fir-riskju li nużaw b'mod ħażin din tip ta' intelligence. Mbagħad irridu nqisu eh, f'dan id-dejjem f'dan il-qasam ta' ċerta reati li jistaw jiġu mbasra, aħna nemnu illi jist, nistaw inbasru ċerta attakki kriminali. Iżda meta dan namluħ għaliex ikun hemm l-intenzjoni ta' attak kriminali ma jfissirx li kun sar reat. L-aħħar li żvilupp irridu nkunu konxi mill-fatt li hemm eh, rabta bejn is-sigurtà interna u esterna. Mhux qed ngħid li f'ċerta każijiet esterna Eh, eccezjonali dar m'għandux ikun possibbli, iżda mhux fil-prassi ġenerali. Fl-aħħar, jekk nitkellmu dwar ix-xejriet, naħseb illi hemm xejra illi eh, il-fat illi l ġustizja kriminali miex kwestjoni Bla dubju rridu nikkastigaw dawn il-persuni li għamlu dawn it-tip ta' reati, iżda hemm differenza bej persuni illi ma jiġux ikkastigati mresqa u persuni illi jiġu uh, eh, puniti mingħajr ma jkun sarilhom proċess legali. U dan huwa aspett li ħassibna. Qed nirreferi hawnhekk għal persuni illi ħsibna illi vjaġġaw lej l-IS u uh, bekk uh, minħabba dan ir-riskju it-tfal tagħhom uh, itteħdulhom uh, huwa minnu li trid tisir prevenzjoni, però din it-tip ta' prevenzjoni jista' jkollha ċerta effetti negattivi li rridu nikkonsidraw ukoll. Barra minn hekk ingħatat aktar seta' lill-eżekuttiv u mm, jiena ħasba ħafna fuq ir-reviżjoni ġudizzjarja. Min jiddeċidi eh, jekk hemmx riskju jew le. F'sessjoni aktar bikrija il-koordinaturi qalu li huma l-imħalfa li għandhom jiddeċidu. U jiena wisq nibża li mhux dejjem ikun l-imħallef li jiddeċidi u Eh, mux kull min imur lejn is-Sirja huwa ġellid barrani. Għalhekk huwa importanti li nisqu fuq dan l-aspett. L-aħħar punt mhux l-iktar iżda mhux l-inqas tkellimna dwar is-sigurtà interna nasab li l-istat irid ħares dan id-dritt tas sigurtà. Iżda fl-istess waqt il-libertà tal-kelma partikolarment aċċess għall informazzjoni hija partikolarment importanti iżda anka l-ugwaljanza hija wkoll importanti. Jekk pereżempju nqisu eh, mill-att l-aktar ta' riċerka empirika naraw illi hemm inugwaljanza partikolari fil-qasam tal-Musulmani. Fil-fatt hemm studju partikolari li studja erba' situazzjoni differenti. L-aktar li huwa importanti però huma uħut mill-effetti negattivi ta' dawn l-azzjonijiet. Uħut appuntu minn dawn l-effetti negattivi jinaqsu il-sens ta' sigurtà f'dawn il-persuni. il persuni u tnaqqas l-importanza minn ċerta kwistjonijiet soċjali oħra. Dan huwa partikolarment importanti għaliex il-komunitat li jridu nikkomunikaw magħhom e, e, if iwaslu għal konsegwenza serja. Barra minn hekk id diversi politiki e, li huma importanti l wieħed iqis irridu jkunu bbażati fuq ir-riċerka empirika biex ikunu effettivi. L-aħħar, il-kwistjoni ta' politika, x'inhi l-iktar importanti li naqsmu l-informazzjoni jew illi uh, il Grazzi ħafna, Sur President. Thank you very much. And um, I've got some speakers and I'm going to close the list otherwise. Grazzi, mela. Se kolina la il-lista Għaliex inkella nitilfu l-interpreti għajt il-President, mela nibdew b'Sofi Intifel, ċek joġbok, kollegi, zewċ minuti biss ċek joġobkom. Iva, grazzi President. Fil-qosor ħafna l-ewel, Signora Nelberg, għal-kem nesprimi l-apprezzament ġenerali tijaj għal-ħidma tal-forzi tal-ordni edin e u u anki nesprimi fiduċa tijaj fil-forzi tal-polizija, xorta għandi mistoqsija kritika għaliex f'ħafna pajjiżi inkluż tiegħi eh, jider aktar u aktar li l-forzi tal-pulizija ħafna drabi huma għandhom ċertu preġudizzi, elementi ta' razzizmu, u anki kien hemm blog minn uffiċjal qolli tal-Pulizija fl-Olanda l-ġimgħa l-oħra u semma illi wara kull incident li jiġi rapportat fil-medja fil gwarta terrorizmu dejjem ikun hemm aktar u aktar razzizmu fil-forzi tal-Pulizija fl-Olanda u meta uffiċjal tal-Pulizija, uffiċjal qoli iħossu bżonn illi iqajjem dan il-punt ikonna allura problema għal kwistjoni qudiemna u smajna ħafna dwar dan allura din l-attitudni tal-forzi tal-pulizija mhux qed tikkontribwixxi għal radikalizzazzjoni u anki għażida fl-estremizmu aktar milli toffri soluzzjonijiet u iddajjef l-awtorità u l-fiduċja li għandna jkollna fil-forzi tal-pulizija. Issa, il-Sur Van Lew, Iva, inti semmejt li għandkom bżon lodot, pero aħna minn ħatana neħtieġu eh, l-evidenza. Fl-Olanda kena għanna din il-mizura ta' detenzjoni tal-informazzjoni, iżda il- pulizija mhijiex qed iżżomm rendu kont żamma tad-dejta min-naħa tagħhom u allura aħna għalfejn nisimgħu kemm il-darba li rridu u aktar setat jekk aħna ma narawx l-evidenza meta kien hemm opportunità kemm l-opportunità biex tatuna evidenza bħal din. Hemm ħafna punti li semmejt illi nħossu huma validi ħafna bħala punti, però jiena rrid insaqsi eh, mistoqsijiet li kritikaw ukoll. Inti tirrappreżenta s-sistema legali Belgakom pereżempju pereżempju l-investigazzjoni li saret għaliex dak huwa l-lat liħor tal-ġlida ta' terrorizmu maħniex qegħdin niddefendu biss il-ħajja umana, irridu niddefendu demokrazija u stat ta' dritt u għala xinajdu dwar dan, grazzi. Jirna xilek taħal belga għabkom għal-kem tlabtek iż zomma zawx mm, minuti, għax konti disappuntata li rajt li l-ħin qabes u kontatek ma semmejx il-belga kom. Minix blebda mot nimplika li għaw nis għaw nek. Zewġ minuti pero. Thank you very much. I will keep it very short uh, as the time is. Bil qosor ħafna, kellim li mis, jek joġbok. Iva, grazzi, nafisar il-ħin, mela. Jina din mistoqsija wahda u naħseb nindirizzija l-, l, l, l, l, l, l, l, l Signora Nelberg Dennis dwar il-kwistjoni ta' rizorsi għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-kwistjoni ta' investimenti databases fuq skala kbira fejn aħna qegħdin investu tant flus u din hija deċiżjoni li qiegħda għad diskussjoni bħalissa dimna u allura nafu li l-Stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom limitazzjonijiet gravi ta' budget bħalma għandha wkoll problemi l-Unjoni Ewropea fir rigward tal-budget tagħha u allura x'aktarx mhux se jkun hemm aktar flus għall awtoritajiet tal-pulizija fis-snin li ġejjin bekk. Il-kwistjoni għadin. Kif se tindirizzaw il-fatt illi aħna qegħdin nonfqu tant flejjes għal miżuri għal databases tekniċi u ċentralizzati fil-waqt li din dawn il-flejjes huma meħtieġa għal investigazzjonijiet eh, prattiċi eh, li kif ħanaraw kooperazzjoni bejn l-autoritajiet tal-Pulizija fl-Ewropa u anki brabta ma situazzjoni fejn memx flus, l-flejs ma jistawx jintefqu dartejn u għallura xinu ma talbit ta'kom fir rigward tal-mexxejja Ewropej fejn edin taraw illi għanna nonfqu dawn il-flejjes fil-forzi tal-Polizija. Katerina, sejmis, jek joġbok. Grazzi President. Fil-qosor ħafna anki għalix nir-ingrazzja l-kellima għalix u kol huma eh, wieġbu għal ħafna mistoqsijiet li kelli. Jiena naħseb li ħareġ ċar li il-terrorizmu huwa priorità għalina irridu nindirizzaw mhux minn aspetta emerġenza, iżda irridu nużaw interventi biex nużaw l-istrumenti li għanna dispozzjoni tagħna. Bekk malajr malajr referejna wkoll għal Eurojust, anzi Europol tiskużaru għal-kellima, mbagħad hemm ir-wol tal-Eurojust ukoll anki fid-dawl ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u lura xtaqt tinsaqsi mill-aspett ta' mill-perspettiva tal-tkellima. Din il-kooperazzjoni fuq il-livell tal-operazzjoni tal-polizija u koordinazzjoni, anke fuq il-livell eh, ġudizzjarju. B'xi mod, eh, dan ukoll jista' jitjieb hemm bżonn leġislazzjoni ġdida, għandna bżonn strumenti ġodda, jew kif nistgħu intejbu dak li diġà għandna d disposjoni tagħna. U l-aħħar punt, Grazzi li rappresentanti tal-prosekuzzjoni tal-Belġu illi għamela referenza għal eh, minuri li ebu għalix għawnek u koll irridu nededikaw ħafna ktar attenzjoni għal din il-problema għalix ħafna drabi dawn huma vitmi tal-terrorizmu e, u bekk isiru atturi wkoll din il-problema. Grazzi ħafna President. Thank you, Anna. Grazzi Anna. Iva, kena smih interessanti ħafna, pero l-axar parti u kol kienet interessanti ħafna, grazzi s sinjura Nelberg Dennis tal-li hija wkoll tkellmet kontra l-ipokrezija ta' gvernijiet tagħna li jitkellmu dwar l-awsterità u eh, nifmu l-impatt trement li dana qed ikollu għal forzi tal-pulizija li tassew irridu nsaħħuhom eh, forzi li jridu jiġu imħarġa biex tassew jiġġieldu terrorizmu. Inti semmejt l-eżempju ta' Spanja, eh, seta kienet il-Portugal, dizastru, dizastru, u allura ċertament memx il kapacita li nġildu terrorizmu meta il-ġudikatura u il-forzi ta' polizija mandomx il-mezzi biex jaħdmu. Umbat, puntiħor importanti, il- Survan Lu semma punt importanti, nishti aktar dettalji għalix eh, ma sibċi l-istqarija tijak għawnek. Jiena naħseb li huwa importanti u relevanti ħafna għal xi xogħol qed nagħmlu bħalissa. Nisaqsi lilek. Inti semmejt li l-encryption hija huwa sigriet professjonali għall-Amerikani. L-Amerikani jirreċiprokaw meta inti titlobhom l-elementi li teħtieġu Jiena grata u kol uh, Signora Eichmann li semmit il-kwistjoni ta' dawk li reklutaw, ħaġa li qed tiġi ħafna drabi, anki fil-ħidma tagħna u il-mistoqsijiet tiegħek dwar il-bżonn x'jagħmel differenza bejn minu terrorista u minu le għaliex nirrispettaw istat ta' dritt allura nirrispettaw drittijiet fundamentali jekk ma nirrispettawhomx dawn allura aħna bħalhom. U allura hemm bżonn trement għal azzjoni għal valutazzjoni bejn il-pari fil-kas ta' pajjiżi il-Portugal huwa ċar illi s-servizzi segreti joperaw li lin mill-liġi jagħmlu interċezzjonijiet eċetera mingħajr mandat legali u għar u għar mingħajr kontroll ġudizzjarju. Grazzi għana. Eh, meta missu mal-Portugal l-affarijiet jistgħu jsir diffiċli qed il-President. Mela, is-Sur Diaz de Meir, jogħġbok. Grazzi President. Mela, Iva, inti fil-fat semmejt li provokajtni biex najċa ħaġa għalix referejt għal punt speċifiku u jena senobdi. tlet panels li kanna one of scenario l-lum uġbuni ħafna, partikolarment uh, ġobni dan l-axħar panel. Jina nħu pjaċir aktar niswa mill-li nitkellem, pero xtaqt nati reazzjoni għabbażi ta' tlet punti l-ewel il-rappresentant tal-Eurocom, rappresentanta tal-Eurocom. Hawnhekk ma nix esempi tajbi meta niġu tnaqis 40% tal spejjes għal eh, gwardja ċivili anke għal dak li għandu xaqsam porzjonijiet speċifiċi. U anki kif aħna nindirizzaw il-kwistjoni ta' materjal splossiv u anki l-problema u kol ta' noqqas ta' taħriġ. Umbat, il-reprezentant mill prosektur Federal tal-Belġu, grazzi ħafna l-prezentazzjoni tijak. Iva, jina nista naqbel miak, dak kollu l-inti semmejt dwar il-mandat ta' arrest, iżda hemm nuqqas ta' solidarjetà u rida forsi mill-awtoritajiet ġudizzjarji fil-renju tal-Belġu osservajta din il-ħaġa u inti referejt għad deċiżjoni qafas 2006 u naqbel miħad il-rati kostituzzjonali x'aktar se jkollhom pożizzjonijiet differenti dwar din id-deċiżjoni partikolari. L-aħħar kellima mi ċentru għat terrorizmu u l-kontraterrorizmu l-Università Leiden, inti semmejt riċerka xjentifika, mhix xi ħaġa li nsibu biss l-universitajiet u fid-dipartimenti universitajiet, jiena nagħti pariri li jekk tassew tixtiequ informazzjoni reali, tridu taqraw inqas artikli fil-ġurnali speċjalizzati u taqraw deċiżjoni u sentenzi tal-qrati għaliex bekk ikollok idea aħjar tal-fenomenu kollu kemmu. Grazzi. Okay. Okay, um, colleagues. Uh, mela eżis kollegi, nishtiq najt li l-interpreti tawna bis ftit minuti, 5-6 minuti ekstra, kienu verament ġentili mano u nitlobkom għalek tiskużawni tal-li ħanafaskom daqsek bil-ħin. Ser natikom 2 minuti 3 minuti kull wieħed, jiddispjaċini naf li intom tixtiequ tatu aktar dettalji Pero ninti l-kelma sa lil uh, Alan Albert Dennis. Żewġ minuti, tlet minuti għaliex verament ma nixħin. Grazzi tassew. Mela, ser nindirezza Sr. Intveld dwar il-fat jekk aħna xed nikkontribwixxu b'rad-radikalizzazzjoni kif inti għattinti meta l-pulizija tkun razzista jew noħolqu stigma. Ovvjament iva jiena naqbel iva jekk dak il każ aħna kien kunet namlu. Ħanajt ħaġa moċċar, meta dan is-seħ, għalix dan li seħ, din hija ħaġa inaċċettabbli. Eurocop qed jaħdem bisħieħ biex jaqsam l-aħjar prassi bejn il-pajjiżi sabiex b'ek dan ma jkunx il-każ għaliex aħna ma nistgħux jinkunu parti minn dak. Qatt. Kull sena ċittadin għandu il-possibilità li il ma' uffiċjal tal-pulizija fit-triq u jħossu sigur u ta' bilħaq dan affermi importanti. U aħna naħdmu b'dan, naħdmu, naħdmu ta' kuljum, 24 sija seba' tarbit kuljum. U lan prinċipali u soluzzjoni għal edukazzjoni. L-organizzazzjoni tal-pulizija qed eh, Meta l-flus jonsu l-ewwel ħaġa li tinqata' hija l-edukazzjoni u jiena naħseb li l-edukazzjoni hija importanti ħafna. U għalhekk dan huwa ta' dispjaċir, aħna nixtieq li jkollna wkoll iktar implementazzjoni tal- l-etika tal-kodiċi tal-pulizija din teżisti però mhux qed tiġi implementata, din hija rekomendazzjoni mill-2001. Uħut mill-membri diġa' implementaw dawn il-kodiċi ta' etika però oħrajn laqas qatt maħseb marawa, u għalhekk għandna ħafna xogħol x'nagħmlu f'dan il-qasam rigward il-komment tas Sur Albrecht rigward li ninvestu fi sistemi ta' computers. Ikolli najt li dinja kussin ta' priorità, pero fl-aħħar mill-aħħar, ovvjament xaħat ħaj poġġi bil-edawar dak il-computer u jagħmel xi ħaġa għalhekk il-flus għandhom ikunu disponibbli. Huwa interessanti li intom eh, ħloqtu għodda ġdida fil-waqt li organizzazzjoni tar tal-pulizija laqas biss jużaw eh, l-għodda li diġa jeżistu. Jina diġa għaddan fil-diskors, jew ħanerġa nisħu. Daw mumiex għodda ġodda u ma għodot li ħana rridu nużaw l-ewel ħagġa, għodot li diġa għanna. Jina nisħaq dan fil- mal-pulizija il-ħin kollu anke kif nużaw dawn is-sistemi li diġa qegħdin jiġu eh, din fis-seħ. Però din hija l-prijorità li saret U ovvjament ser ikonna sistemi ġodda ta' computers. Pero fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol irid issir minn xi ħadd fit-triq il-computers ma jistgħux eh, jagħmlu sorveljanza ta' toroq għal minn mhux għalissa. U kollox ovvjament jaqa' fuq il-prioritajiet li nfaslu għalina. Nistgħu nsibu finanzjament mill-fond ta' sigurtà interna sabiex nerġgħu nirrolokaw skont il tal-Pulizija fl-Ewropa ma nafx, però din tista' tkun possibilità ġifiri nsibu aktar flus għal pulizija Pero fl-aħħar mill-aħħar kollox huwa kollox jaqfu l-prioritajiet. Għaliex ħafna nis jafu jgħidulna x'man nix nagħmlu minflok xanna nagħmlu. Ovvjament inti xtaqt tagħti aktar informazzjoni mill-informazzjoni mill-esperjenza tiegħek stess u l-istess ħaġa ser tot għal kollega li mis, pero nitlobkom zommu mal zommu fil-qosor. Zewġ minuti, tlet minuti. Meta tirċivu l-prezentazzjoni tiegħi ser taraw li hemm introduzzjoni, jiġri tip ta' preambolu, fejn peġna sitta tal-PowerPoint jingħatilkom li m'għandux ikun hemm leġiżlazzjoni ah, b'eċċezzjoni għal terrorizmu u aħna fil-fatt aħna xtaqna li nġildu ċirkustanzi eccezzjonali li nużaw eh, leġislazzjoni ġenerali u għalhekk aħna rridu nkunu ċerti, rridu nqogħdu attenti ma nagħmlux żbal għandna ċertu eh, leġislazzjoni li tinħolloq fuq livell nazzjonali u dik internazzjonali u għalhekk ma jridx ikollna leġislazzjoni fuq eċċezzjoni għandna l-PNR dak hija tem biex eh, jiġġielet terrorizmu ma' kriminalità oħra wkoll. Hemm ukoll mistoqsija dwar iż-żama tad-data Gina kont naf li eh, sert għajem, kien sert u mistoqsija bħal di fuq iż-żama ta' data, kien hemm studju li sar fil-2012, anki sar studju fil-Belġu meta niġu għal dossiers tiegħi fil-Uffiċċju tal-Prosekutur jiena nitlob għal data 99% tal-każijiet, ma nitlobx għal eh, data ġenerali hemm il-kwistjonijiet marbuta mal-prinċipju ta' proporzjonalità, ġifieri hemm proċedura seħli titħares, ovvjament jekk id-data ma tkunx hemm, ovvjament ma kunux nistgħu nagħmlu l-investigazzjoni, anke jekk l-investigazzjoni id-data tkun maħżuna id-dejta xorta titkun disponibli biex nieħdu d-deċiżjonijiet. Mbagħad sar dan istħarriġ fl-2012 wara tliet xhur jina sirt naf li jekk ikollna dejta maħżuna għal tliet xhur eh, wara 12 xar, ġifri li tiġi 11 fil-Belġju, 85% jekk 85% eh, jekk aħna nsolvu il-każijiet dak il-każ irridu nqisu wkoll id-dejta għalfejn tiġi użata nsiba diffiċli ħafna biex nifhem il-pożizzjoni ta' xi ħadd li temmen li kumpaniji privati huma kapaċi aħjar li jipproteġu il-data personali mill-awtoritajiet tal-istat li għandhom kontroll ġudizzjarju u kontroll ta' skrutinju. Jiġifieri jekk ikunx il-kumpaniji tal-ajru li jżomu l-PNR jew inkella l-industrija tat-telefons. Forsi eh, xi ħadd jista' jispjega li aħjar għalfejn dan u l-każ, mbagħad għandna wkoll il-kooperazzjoni msaħħa u anki l-kwistjoni ta' kooperazzjoni ma' l-Eurojust. L-Eurojust huwa strument tajb ħafna, strument tajb ħafna u anki l-Europol. Xi ħaġa li aħna sirna nafu li l-sistemi peru ma tan differenti li xi drabi huma l-maġistrati li imesċu dan il-każ jew inkella xi drabi jkunu l-pulizija xikunem hemm problema bejn l-Eurojust u l-Europol. l europol Pero ta' sekwit għana nadottaw approċ pragmatiku, nsolvu l-problema u naraw li konna li ħajar strumenti biex nkun nistaw namlu progress li nsaxħu strument bħal roġa ikun utli għaliex ta' ċertu punt dan huwa għamil kien ta' suċċess, l-istess nistaw najdu kol għal dak li nkisibna fl-imkien mal-Istati Uniti. Aħna għanna sistemi fejn, fejn li huma kompletament differenti Il-leġizlazzjoni tagħhom hija kompletament differenti biex nibdew minn hemm, però Pero dak li ġbid l-attenzjoni bħali saw jiġini f'moħħi li xi drabi meta l-Amerikani jagħmlu investigazzjoni u inkjesta u ma jiksbu ħafna iktar informazzjoni li meta jiena nitlob għal tip ta' informazzjoni jew għal tip ta' kooperazzjoni u għalhekk aħna nirċievu email minn Monaco għal x'imkien ieħor mbagħad ma nafx minn fejn tgħaddi permezz ta' Google jew x'imkien ieħor skużaw jek qed daw il-brand names imma dik is-sitwazzjoni fil-Belġju. Pero jina din tip ta' informazzjoni ma jirnixilix niksib anke tkun kwistjoni biss marbuta mal-Belġu, ġifiri iva l-informazzjoni għandar għandu rwol jaqdi. Għalfejn partit interessanti ma nistawx nġellu għom u koll tuna tip ta' informazzjoni għem u koll autoritajiet ta' ġudizzjari li għandhom tip ta' autorità hemm ukoll tip ta' kontroll minħat tal-Kummissjoni Ewropea, però din id-data tkun disponibbli u aċċessibbli għall awtoritajiet ġudizzjarji fl-Ewropa. L-interpreti ser jħal jixtu jitilqu u issa ġej mistoqsija supplementari. Għarax għajjem tissa, kieku waqaf sew sekondi ilu, eh, konna ntinjef u għawnek. Inti u kol konta fli dan ser jisseħ, inti ser tinsisti u xek, Signora Endvelt. 30 sekonda. Iċ-ċifri li inti semmejt, aħna konnet t-nistennewom mill-2010, jek joġbok, tista tatina il-rapport li inti tamme referenza li għalli safejna fuq aħna l-ezistenza taħħom ma kien ċem. Aħna nixim nirrekomandaw u kol, anki fil-pozizjoni tijak, li inti titlop l-kommita, l kummissarju dwar il-privatezza biex issaqsuhom dwar ir-regoli marbuta mal-data tal-privatezza għaliex iż-żama tad-data i li id-data ma tkunx anonim minn dak li għat kif inti. Ċifri sabiex ninformak fuq xi qed nitkellmu. Issa il-kastik tiegħek ser jkun issa li ma tistax twieġeb lura bħal reġina tal-Ingilterra ma tistax twieġeb lura. Dan huwa kastik kbir sur President u naħseb bħala presukutur inti Eh, mintix mdorri eh, b'dan din l-ġiba. Skużawni ma dik li jiġri meta aħna eh, ikonna sessjoni ta' filaxija, dan huwa frustranti għal kulħadd. Skużawni, skużawni vera ma ma fussin bil-ħin għax tinkun artifiċjali hawnhekk. Skambju ta' perspettivi kienet tkun xi ħaġa aħjar dawn ma' kwestjoni serji ta' amministrazzjoni ta' data mal-pulizija u anka hija kwestjoni serja lina wkoll. Karin Eichmann, jekk joġbok kun konċiza, mittama li nkun nista' nkun eh, nżon fil-qosor. Dak li qalet Sophie Indveld ikolli nikkorreġih kemm xejn. Hi qalet xi ħaġa dwar diskriminazzjoni fiħdan dan il-pulizija kontra l-uffiċjali tal-Pulizija Musulmani, però jien naħseb li eh, eh, ta' għamlet tajb li dan għal punt għajmitu fi blok personali u mux b'mod publiku. Mela rigward eh, il-drittijiet fundamentali, rrit nikkorreġi wkoll li eh, l-kollega tiegħi fil-panel li qal, Aħna umani, il-mod kif aħna nindirizzaw is-sospettati terroristiċi hija ovvjament naqra ħarxa Nixtieq inħeġġitkom li fl-Olanda fil-kuntest Olandiż uħut minnhom ikunu f'detenzjoni minħabba l-fatt li jkun hemm indikazzjoni li huma voluti fit-terrorizmu ġifri numru u numru zaħir. Pero kif aħna nittrattaw il-minoritajiet tagħna huwa importanti ħafna, speċjalment jekk nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem, anke jekk huma jkollhom appoġġ pubbliku limitat. Importanti li ngħidu hekk, inka dak li hu rikomandazzjoni ta' riċerka jien naħseb li dan huwa suġġeriment importanti biex nirrevedu wkoll deċiżjonijiet tal-qorti, però nafu li sistemi legal differenti jvarjaw anki eh, eh, f'tliet pajjiżi jvarjaw bħall-Awstralja, pereżempju d-deċiżjonijiet ikunu tajbin elaborati, però f'każijiet każijiet oħra id-deċiżjonijiet ikunu verament selezzjoni ta' eh, dak li eh, wieħed koll ta' tal-evidenza pratikament. Kun tajnuna u kol jekk servizzi tal-intelligenza u l-Aġenzija tal-Pulizija jkunu aktar eh, involuti u anki jatu aktar informazzjoni li jkollhom. Jiena nħoss li ovvjament ma ħafna affarijiet li nistkomplu nistgħu nixtħu l-attenzjoni fuqhom. Thank you very much indeed. And I want to thank all all Grazzi nixtieq nirringrazzja lilkom il-koll għad disciplina li urejtu mela qabel ma tħallu il-kamra nixtieq niskuża ruħi Signora Rashida Dati għax weħlet fit ferrovija marret lura Pariġi, naf li dinja xaħġa li tifrustrana, kena nindirizzaw din il-kwistjoni, nitkellmu għal-membri, naf li dinja kwistjoni diffiċli, waħna batna numru ta' messagġi. Ovvjament, nifmu illi da kollu li ntqal l-lum ser jiġi faljat fir rapport tagħha nixtieq nirringrazzja partikolarment l-istaff eh, illi dejjem jagħmel il-sessjoni tagħna possibbli nirringrazzja partikolarment lill istaff illi baqgħu hekk sal-aħħar minuta. Naħseb illi kien smih eċċellenti. Nirringrazzja il kulħadd.